I think it would be a very good. Naħseb illi tkun ideja tajba ħafna illi nibdew. Għax għanna daqxin punti mux ħazin fuq l-agenda x'nid diskutu. Mela, punt numru 2. Il-rapport eh, ta' tiftix ta' fatti fl-arnaka u il-presentazzjoni ta' l-istudju aċċess effettiv għal ġustizzja, qed nirreferi hawnhekk għal punt 8 u punt 14 rispettivament daw ħajkunu posposti għaliex it-testi finali ma setawx jitlestew ma setax titlesta l-verżjoni finali tagħhom fil-ħin laqa tal-lum. Barra minn hekk kieġob kemm ħodu nota tal-fatt illi war nofsinhar laqgħa tibda fit-tlieta u nofs. Fil-laqa fil-Kamra tal-AFCO li hija il-PHS P1A002 P1A002. Waħna Pala komitat eh, mistidna mek, bħala komitat assoċjat skont regola 54. Ħamra mek fejkun hemm prezentazzjoni mill-ewwel Viċi President Timmermans dwar proposta ġdida regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini. Għalhekk hija ħaġa tajba ħafna il l-gruppi ikunu preżenti għal dik il-prezentazzjoni. Mela, ħamorru hemmhekk għal sija u mbagħad tkompli laqatana normali fl-erba' u nofs hawnhekk f'din il-kamra. Għanna nipruvaw nibdew il-laqa kemm jista' jkun bla ma nitilfu ħina li xanna ħafna punti x'nittrattaw. Nadottaw l-aġenda tajjeb ħafna. Ħana provaw ukoll il-minuti tal-laqa ta' Ottubru. għom intom u mid-dera m'hemmx tħassib dwarhom. Mil-bija mandi lebda avvis iħor sissa mawħat li ressa punti taħt A u B u għalek nistaw naddu direttament għall-istudju l rwol ta' tal-Komitat ta' Petizzjonijiet fil-kontest tal-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità dan huwa studju interessantissimu illi ġi eh, kommissjonat mill-Dipartiment tal-Politika ċe fuq talba tagħna. U naħseb illi dan ħajkun moment interessanti ħafna għal komitat. Ser ninata u koll għawek prezentazzjoni permezz tal-PowerPoint. Nilqa l-espert sur Mark Priestley li huwa eh, professur dwar il-politika ta' disabilità u direttur xentifiku tal-Network Akademiku tal-Esperti dwar id-Disabilità fl-Ewropa. Nadijak il-kelma. Grazzi ħafna, grazzi lil president grazzi lil komitat tal-istadina biex nerġa' lura fostkom din is-sena. Dan huwa segwitu għall-istudju illi kien talab il-komitat Peti kien talbu fl-2015. Studju dwar l-analiżi tal-petizzjonijiet imbagħad l-istudju ġie aġġornat fl-2016 u għalhekk il-briefing note tis-sena huwa aġġornament iqsar fuq il-progress li kien hemm din is-sena u xoħut mill isfidi illi għanna qoddimna. Mela ħatikom ftit sfond ta' fuq fuq, infakarkom illi sa' kwart tal-elettorat Ewropew jiddikjaraw li għandhom xi tip ta' eh, ta' diżabilità jew xi tip ta' noqqas u huma għalhekk forsi l-ikbar minoranza fost il-kostituenti. Barra minn hekk, il-Parlament huwa eh, impenjat illi jiġu rispettati il-drittijiet fl-Ewropa u dawn id-drittijiet għan persuni f'disabilità. Disabilità mhumiex rikonoxxuti biss mill-leġislazzjoni Ewropea manka minn dik internazzjonali hemm il-Konvenzjoni dwar id-drittijiet tal-persuni b'disabilità illi l-Unjoni Ewropea hija firmatarju tiegħu fuq eh, livell Eh, daqs l-istati l-oħrajn. Huwa l-uniku non-stat illi jirratifika din il-konvenzjoni u għandu l-istess responsabiltajiet pal bqija tal-firmatari. L-istudju illi għamilna naħna huwa disponibbli fuq il-sit elettroniku tal-Peti ġi aġġornat is-sena l-oħra. Huwa studju pjuttost komplessiv illi jevalwa il-kuntest tal-Konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti il-kontest tal-irwol ta' protezzjoni tad drittijiet tal-persuni b'Disabilità. u hemm ukoll analiżi tal-petizzjonijiet illi irċevejna f'dawn l-aħħar tlieta jew erba' snin illi kellhom xi jasmu b'xi mod ieħor ma' disabilità. Ma rridx intom wisq fuq dak imma. Iżet importanti huwa illi naraw x'irwol għandu il-peti f'dak il-kuntest. U l irwol tal-peti brabta mal-Konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti huwa primarjament ta' ħarsin ta' drittijiet. L-Unjoni Ewropea għandha għanda id-dmir skont it-trattat li toħroġ f'qafas għal monitoraġġ u protezzjoni il-ħarsin ta' dawn id-drittijiet. U il-peti servi biex ħares dawk id-drittijiet speċjalment fejn ikun hemm xi problemi xi nuqqasijiet. U barra minn hekk il-peti jippromuovi dawn id-drittijiet fl-isfera pubblika u eh, jippromuovi wkoll illi jkun hemm monitoraġġ. Il-rapport oriġinali kien fih numru ta' rakkomandazzjonijiet u dawn eh, emistom mal-briefing notes biex ma jkonniex għalfejn noqogħdu nerġgħu nsemmuhom. l lista tagħhom fuq wara. Mela biex nfakkarkom hemm numru ta' mekkaniżmi fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jistgħu jitqisu bħala mekkaniżmi ta' ħarsien. Il-petti mhuwiex l-unika wieħed, għandek il-proċedura ta' petizzjonijiet hawnhekk fil-Parlament Mbagħad hemm ukoll proċedura tal-menti eh, qudiem l-Ombudsman Ewropew. Il-soċjetà ċivili wkoll tirċievi il-menti speċjalment permezz tal-Forum Ewropew tad Disabilità dak il forum imbagħad iressaq dawk il-menti u entitajiet oħra. U barra minn hekk hemm ukoll proċedura tal-menti qudiem il-Kummissjoni. U għalhekk nistgħu ngħidu li l-peti hija parti minn xenarju sħiħ ta' mekkaniżmi illi jeżistu. E, imma hemm ħafna petizzjonijiet speċifiċi u importanti ħafna illi jitres u qoddim dan il-komitat u għalhekk il-komitat għandu rwol importanti ħafna. Kif qed ngħid għalhekk e, il-konklużjonijiet tal-istudju kienu illi nies huma kostitwenza kbira ħafna u ma nies illi jivvutaw u fil-fatt skoprejna anke li nies b'disabilità għandhom iżjed tendenza li jivvutaw minn nies mhux b'disabilità u għalhekk għandna nikkonsidraw sew eh, l-opinjonijiet tagħhom. Naħseb eh, waħda mill-ikbar sajbiet li għamilna kienet illi it-tweġibiet mhux ġudizzjarji spiex ma jkunux biżejjed, eh, ma jkunux rimedju definittiv. ħafna minn dawk il-petizzjonijiet li traqsu qdim dal-komitat ma jkollhomx rimedju ċar u faċli. U għalhekk il kumitat imbagħad ukoll jiskatta proċessi oħrajn u jipprova jagħmel pressjoni anka fuq oqsma oħrajn fejn eh, l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza daqs l-Istati membri. Anka mill-petizzjonijiet li rajna din is-sena qed naraw l-istess tendenza, l-istess tendenza u il-ċittadini l iżjed li huma mħasbin huwa fil-qasam tal-impjiegi, eh, l-impjiegi soċjali u aċċessibilità. u ma kolla oqsma kifet najt li jem kompetenza maqsuma dwarom. U il-Komitat Peti jinfluenza dawn l-oqsma, specialment metodi ta' koordinazzjoni, ecc. Tajjeb, mela ħammexxu. L-aġġornament tal-2017 huwa preżentat forma ta' briefing note. Skużawni, qbist slajd jiet il-kellim. Mela, din il-briefing note tkopri numru ta' suġġetti. Mela, xed jiġri dwar il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea? Meta l-Unjoni Ewropea ratifikat il-Konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti, hija għamlet eh, dikjarazzjoni ta' kompetenzi. Dika użata biex tajt il-Nazzjonijiet Uniti għara dawnu mal-kompetenzi illi l-Unjoni Ewropea għandha l-oqsma li l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza fihom dwar id disabilta Di kienet lista indikattiva tal-istrumenti leġislattivi li jeżistu. Issa matul dil ħar sena dik il-lista ġiet aġġornata. Il-Kummissjoni ħadmet fuqha u ħadet spunt ukoll mill-istudji li saru min-netwerk ta' akademiċi. Ġifieri dokument ġie aġġornat. Imma għandi ngħid li mhux faċli toħroġ b'lista definittiva tal-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea brabta ma' disabilità. Id-disabilità eh, tkun fuq l-istess livell dejjem mm, madwar l-istituzzjonijiet kollha u l-proċeduri kollha tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa faċli. Għalhekk dan id-disability mainstreaming huwa element ewlieni. U jiena taħt erba' titli eh, ħaniprova nuri il-modi differenti kif din id-disabilità ġiet eh, saret iżjed uniformi. Fost affarijiet oħrajn ġi stabbilit pereżempju network CRPD twaqqaf anzi kien hemm il-Disability Intergroup li adotta programm ta' ħidma ġdid tal-2017-2018 il-konferenza interparlamentari kien hemm din il-konferenza wkoll il-Kumitat Peti assigura illi jibqa jiffoka fuq id-diżabilità u barra minn hekk fil-rapport annwali tal-peti tal-2016 kien hemm taqsima speċjali wkoll dedikata lid-diżabilità. Kien hemm workshop fit-12 Ottubru dwar dawn il-petizzjonijiet u dawn li qed insemmi huma kollha inizjattivi sewja ħafna u permezz tagħhom niżguraw illi d-diżabilità dejjem ipoġġu l-lenti fuqha u dik hija xi ħaġa illi nistgħu nirrakkomandaw nistgħu nfaħru. Naħseb hija ħaġa tajba ħafna illi dejjem nisħu fuq eh, id-diżabilità. Il-pezzi tal-Banka Studju dwar diskriminazzjoni u għamek semmiet id-disabilità u kien hemm l-opinjoni tal-pezzi fuq eh, il-qatt Ewropew dwar l-aċċessibilità di kienet xi ħaġa tajba ħafna u Kien hemm opinjonijiet fuq it-Trattat ta' Marrakesh, kien hemm xi ma' petizzjoni partikolari diskutejna hawnhekk is-sena l-oħra, u l-peti jagħmel rakkomandazzjonijiet b'saħħithom ta' ir-rigward. Kien hemm ukoll mozzjoni għal riżoluzzjoni parlamentari dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija disabilità. Iġifiri, naħseb li kien hemm progress u kien hemm eżempji ta' inizjattivi. Fl-istess ħin hemm ukoll eżempji ta' żviluppi leġislattivi. Eh, L-akki ta' Unjoni Ewropea huwa varjat ħafna dik li l-applikabilità, imma naħseb il-ratifika tat trattat ta' Marrakesh kien pass importanti il-qudiem. Kien hemm id-direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq l-aċċessibilità ta' websites pubbliċi li wkoll kien pass importanti ġie adottat il eh, l-att Ewropew ta' aċċessibilità anzi li dan jiġi adottat hija xi ħaġa li għadha għaddejja bħalissa imma hemm ukoll l-imbuttatura min-naħa tal-peti li hija xi ħaġa li ħna nfaħru. Imma parti mill-leġislazzjoni hemm ukoll mainstreaming fil-koordinazzjoni politika. U nemmen li l disabilità baqgħet viżibbli ħafna f'ħafna miżuri ta' koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Forsi mhux dejjem kienet eh, li set punt prominenti, ovvjament hemm kwistjonijiet oħrajn importanti, imma xorta waħda eh, ingħata attenzjoni. Ingħata attenzjoni anke għal kustjoni li n-nis disabilità jibdew jiddependu inqas fuq l-istituzzjonijiet u jgħixu ħajjiżiet indipendenti. U il-Kummissjoni għamlet sforzi wkoll biex tara li d-disabilità tkun eh, rappreżentata fis-semestru Ewropew anke l tal-2020. U naħseb li dik hija opportunità tajba biex aħna ninkoraġixxu lill kummissjoni biex meta tista' tieħu dejjem perspettiva tad-diżabilità. Hemm ħafna mill petizzjonijiet li nirċivu li e, jorbtu ma kwistjoni fi stat membru partikolari li jkunu anka taħt skrutinju skont is-semestru Ewropew, ġifieri eh, importanti li nkomplu nimbuttaw biex dawn it-tip ta' kwistjonijiet ikunu dejjem parti mill-iskrutinju ġenerali. Fl-istess ħin inbeda wkoll il-pilastru Ewropew tal-drittijiet soċjali. L-aġenda ta' dak il-pilastru ġiet riveduta biex eh, żgurajna illi id-disabilità jibqa' suġġett fih innifsu f'dik l-aġenda. Imma barra minn hekk anke fit-19 il suġġett ieħor fuq l-aġenda wkoll b'xi mod ieħor imissu mad-disabilità. U aħna rridu niskuraw illi eh, niddiskutu l-aspett ta' disabilità anke f'dawk il-punti l-oħra li qed insemmi. Iżid il-qoddima nixtiequ naraw anke progress fil-Eurostat progress fil-Eurostat dwar diskussjoni dwar l-istatistika ta' disabilità li nagħmlu monitoraġġ ta' ta' diżugwaljanzi jew inkellek hemm trittijiet ugwali jiddependi fuq l-informazzjoni li jkollna. U fil-istħarriġ eh, ewlieni Ewropew li sar kien hemm daqsxejn noqqas ta' statistika. Per eżempju, fil-Core Labor Force Survey e, ma kienx hemm mistoqsijiet speċifiċi biżejjed, jiġifieri laqas tistgħu nagħmlu disaggregazzjoni tal-qatt ta' persuni diżabbli fl-Ewropa. Dak huwa element bażiku li għandna bżonn statistika dwaru u għalhekk iridu nitolbuh hemm anke eh, sottogrupp li qed jaħdem fuq l-indikaturi ta' diżabilità dik hija xi ħaġa tajba ħafna. L-introduzzjoni tal-SDG dwar id-disabilità fil-Aġenda tan nazzjonijiet tal-2030 jitlab li jkun hemm disaggregazzjoni tal-migri u dik hija xi ħaġa li diġà qed isseħħ fih dan il-Eurostat hija xi ħaġa eċċellenti. Fra l petizzjonijiet illi waslu, kif diskutajna anke fil-workshop ta' Ottubru, rajna illi l-istess kwistjonijiet illi semmejna fil-rapport preċedenti qed jerġa' qed nerġgħu insibuhom qudiemna. Ħafna jorbtu ma l-aċċessibilità u oħrajn jorbtu ma kwistjonijiet importanti oħrajn ukoll, pereżempju l-impjegabilità, drittijiet soċjali, eċċetera. Issa f'dawn l-slides ħanajt xi sfidi fadal. Il-Kumitat ta' Nazzjonijiet Uniti kien eh, ħareġ rapport dwar il- il-progress li kien hemm fl-Unjoni Ewropea qal li hemm bżonn insiet koordinazzjoni fil qasam tal-impjiegi, tal-edukazzjoni fuq smoħra ta' politiki soċjali dik hija opportunità illi l-Unjoni Ewropea għandha taħtaf. Kien hemm ukoll żviluppi fil affas tal-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni mis-sena l-oħra law kif anka fuq rakkomandazzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti, il-Kommissjoni kienet irtirat mill-irwol tagħha biex il-mekkanizmi jibqgħu iżjed indipendenti. U għalhekk il-mistoqsija issa hija xi miss. Naħseb illi hemm sfidi kbar ħafna qudiemna. Hemm anka opportunitajiet il-Nazzjonijiet Uniti rakkomandaw li jkun hemm allinjament mill ġdid tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni CRPD. Hemm ukoll ir-rapport tal-2016 minn Helga Stevens dwar il-ħtieġa ta' reviżjoni komplessiva ta' dik l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-istrateġija dwar id-diżabilità. Hija strateġija l-perjodu 2010-2020 issa tnejs u lejn tmiema u ħerqanin illi tiġi sviluppata strateġija ġdida li nimmaġinaw ħatkun mill-2021 sal-2030. Dak huwa kalendarju kritiku meta nitkellmu dwar is-sfidi u l-opportunitajiet ħajkun perjodu importanti ħafna għaliex ħa jaħbat ukoll ma l-istess żmien meta l-Unjoni Ewropea se tkun mitluba terġa' tagħmel rapport ta' progress tagħha quddiem in-Nazzjonijiet Uniti dik ħatkun tkun it-tieni darba ser jaħbad ukoll mal-konklużjoni tal-istrateġija EU 2020 u anka mal-perjodu budġetarju ġdid. Iġifiri, hemm verament opportunità biex dik l-istrateġija nallinjawa ma dawn l-iżviluppi kollha li qed insemmu li qed insemmi. Fl-istess ħin l-aġenda tal-Nazzjoni Uniti 2030 illi ser taħbat ukoll ma' din l-istrateġija ġdida dwar id-diżabilità. U kif qed ngħid hemm ħafna xogħol xisir imma manka opportunitajiet kbar biex id-diżabilità tkun eh, mainstreamed fil-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Ser ikun hemm ukoll l-għażla li l-Unjoni Ewropea tirratifika il-protokoll eh, opzjonali Allura, hemm ukoll sfidi kbar. Iridu nibbilanċaw l-ambitu komplessiv tas CRPD ma l-ambitu tal- eh, l-ambitu iżjed limitat minna ħad tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. U il-Kumitat Petiri tjara xi rwol ħajjieħu f'dak il dibattitu kif ser jirnexxielu jinfluwenza d-dibattitu kemm dwar dawk l-oqsma fejn hemm kompetenza maqsuma u dawk fejn hemm kompetenza esklusiva imma anke dibattitu dwar l-istruttura kif xi struttura jista' jkollu l-qafas ġdid tal-Unjoni Ewropea jekk jirratifika tiġi ratifikata l protokoll opzjonali. Qed nitfgħu dawn ukoll fuq il-prinċipji ta' Pariġi illi n-Nazzjonijiet Uniti jixtieq li dawn eh, jigwidaw il-qafas il-ġdid. Imbagħad hemm mandat, eh, eh, hemm limitazzjoni illi ġiet identifikata minn grupp partikolari illi hija illi hemm ċertu mandati li huma limitati wis, m'hemmx biżejjed mandat għal azzjoni komuni. U għalhekk nisar hemmhekk, grazzi ħafna, grazzi. Aħna kultant f'dan il-komitat inħossu illi eh, xolet jirkibna, illi petizzjonijiet bdew jinġemaw. Imma naħseb li f'dan il-mandat ksibna ħafna u naħseb li għanna nkunu kontenti, ħafna set kontenti mill-qatturuni bħalissa. Għamilna ħafna affarijiet u jom sew. Eh, xejn huwa perfett ovvjament, imma ħadna passi tajbin il-qoddim. Grazzi ħafna li surpriz li tal-aġġornament ehm, tijak tal-istudju illi sar fil-passat inti kont magħna s-sena l-oħra ġejt anka din is-sena u għalina jaħġa inkoraġanti ħafna li nkomplu dan id-dialogu miegħek. Issa, nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Commission Representative, please, the floor is yours. Mrs. Immaculada Palen Palencia Porrero. Oh, yeah. have been um, very interested. Grazzi ħafna, aħna konna interessati ħafna fuq din il-follow-up tal-inizjattiva tal-PETI, għaliex verament tagħti overview tajjeb ta' l-aktar sviluppi riċenti fil-politika tad diżabilità fuq eh, livell Ewropew. Nixtieq ngħidilkom li aħna verament naqsmu l-opinjoni tal-professur Priestley eh, li għadu kif ippreżenta. Waħna naħdmu sabiex intejbu is-sitwazzjoni u anki nindirizzaw il-lakuni li hemm identifikati. Nixtieq nisħafu ftit punti partikolari l-ewwel qabel il-qafas tal unjoni Ewropea Ftit għall-ewwel darba il-Kummissjoni bħala punt fokali tal-Konvenzjoni iltaqat mal-qafas tal-Unjoni Ewropea b'mod formali wara illi kien hemm irtirar mill-qafas. Umbat kien hemm metodu ta' kooperazzjoni u bdejna inizjattivi possibbli minn ruoli differenti. Veru li l-membri tal-AFAS illi bħala Afas fil-fat ġi approvat mill-Konsil, ġifiri il-konċet li mpoġġu fl-imkien daw l-organizzazzjonijiet li kollhom eh, dwol f'dan il-qafas diġa ġie approvat mill-Konsill. Il-finanzjament ta' dawn l-organizzazzjonijiet eh, isir b'mod indipendenti imma il-Kummissjoni tibqa' tappoġġja l-NGOs. Qegħdin fil-proċess illi nevalwaw eh, l-NGOs fuq livell Ewropej Ewropew illi ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod formali fil-qafas jew inkella jikkontribwixxu għal monitoraġġ tal-konvenzjoni. Rigward l-istatistika u l-monitoraġġ nixtieq ngħid ftit affarijiet. aħna qed inkunu nistgħu nużaw aktar data statistika fil-qasam ta' indikaturi ta' popolazzjoni f'diversi inizjattivi. Nixtieq insemmi l-SDGs illi fihom jinkludu diversi referenza għad diżabilità Nixtieq ngħid ukoll illi illejla wara nofsinhar se jkollna laqgħa importanti ħafna f'diskussjoni mal-istati membri fejn Is-subgroup ta' l-indicators ta' l-SPC se jiddeċidu biex inkludu għall-ewwel darba indikatur ta' diżabilità rigward sitwazzjoni eh, soċjali ta' persuni bid-disabilità biex dawn ukoll jiġu inklużi flodda ta' monitoraġġ. Nispera li r-riżultat ikun wieħed pożittiv għaliex dan huwa element importanti biex nifformalizzaw l-istatut ta' persuni b'diżabilità. Importanti li nkomplu ntejbu s-sitwazzjoni għaliex qatt m'għandniex mistoqsija formali fuq id-disabilità u eh, x-xogħol l-impjiegi. Rridu naraw x'inhi s-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità rigward ix-xogħol il-postijiet tax-xogħol. Irridu naħdmu lejn dan. Rigward l-istrateġija, il-professur Priestley ura numru ta' riżultati importanti illi nikkonsidraw il-konklużjoni prinċipali li għamlet il-Komissjoni meta laqet ir-rapport ta' progress lan jibqgħu relevanti u rridu nibqgħu naħdmu biex niksbu riżultati aħna bdejna il-periodu ta' riflessjoni illi fih se jkollna konsultazzjonijiet immirati anki ma' persuni b'disabilità u organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom imma qed naħsbu wkoll f'evalwazzjoni sabiex aħna inġibu opinjoni indipendenti fuq ir-riżultati tal-istrateġija qabel ma nibdew eh, nippreparaw il-qafas ta' politika il-ġdid għad diżabilità li għandu jiġi definit. Dak li xtaqt ngħid, grazzi ħafna tal-li ressaqtu dan il-punt fuq l aġenta tagħna u tal-li u rejtu x'inhuma r-riżultat u għettu wkoll eh, fejn wasalna fil-proċess. Grazzi. Thank you very much and the floor is now open to colleagues. Grazzi. Issa tistgħu tintervjenu is-Sur Marja l Grazzi, Signora President. Jena nishtiq nifraħ li Sur Priestley. Wara dan l-istudju li għamel u wara l-prezentazzjoni li tana u koll. Hemm numru ta' punti li jiena xtaqt nirreferi għalihom ir-rwol fondamentali lill kumitat tal-kum tal-petizzjonijiet għandu jagħmel għaliex hemm 20,000 ta' eluf ta' petizzjonijiet illi waslulna minn persuni b'diżabilità. Importanti illi dan il-komitat ikorru rwol biex ikollna attenzjoni għal din il-problema u nuru li l-Parlament fil-forma tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet huwa laqwa entità illi se ġilet id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Dan jagħti wkoll l-opportunità illi noffru lil persuni b'diżabilità vuċi, vuċi illi biha jistgħu jitkellmu permezz tal-kumitat tagħna u jinstemaw. L-aħħar laqa fil-fatt smajna eh, dwar is-sitwazzjoni fir-Rumanija fejn il-persuni diżabbli mhux dejjem ikollhom aċċess għal ferroviji pereżempju. Hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet nistgħu niġbru din l-informazzjoni u nagħmlu ir-rabta bej il-Parlament Ewropew u s-soċjetà ċivili. Għandek għandna ukoll l-obbligu fl-Unjoni Ewropea wara l-Konvenzjoni tal-ġnus maquda u l-bżonn li nipproteġu l-persuni b'diżabilità. L-Unjoni Ewropea mhix qiegħda taġixxi vakum u m'hemmx lok biex inħallu oqsma griżi. L-Istati membri u l-Unjoni Ewropea flimkien għandhom jaġixxu fil-qasam tal-kompetenzi tagħhom. L-Unjoni Ewropea għandha tkun eh, responsabbli milli teffetwa u taħdem fuq din il-konvenzjoni tal-ġnus maquda. Jiena ma naħsibx però illi għanna nibqaw inkaxkru saqajna. Rridu naraw x'inhuma l-obligi li tpoġġi fuqna din il-konvenzjoni tal-ġnus maquda. Fit-tielet punt tiegħi nixtieq nara x'tip ta' inizjattivi l-Unjoni Ewropea għandha tadotta biex timxi f'din id-direzzjoni. Għanna Sinjura Stevens u rapport tagħha imma naħseb li hemm diversi mistoqsijiet li għandna nindirizzaw fuq dan is-suġġett sabiex ikonna rwol ta' veru Nixtiequ ukoll appoġġ għal persuni diżabbli. Din hija kwistjoni morali u obbligu fuq l-Unjoni Ewropea u kull membru tal-Parlament Ewropew għandu jagħmel dak li jista' biex jappoġġa il-persuni b'diżabilità. Sfortunatament, hemm numru kbir ta' persuni b'diżabilità imma anki li kieku ma kienx hemm dan il-numru kbir, xorta se jkun hemm ċittadini li kolom bżonnijiet speċjali. Din biex loba ta' numri jew loba ta' kemm votanti anki li kieku n-numru ma kienux daqseg gbar, il numru ma kienux daqseg gbar, xorta wahda rridu eh, nieħdu inizjattiva, rridu napoġaw il-persuni b'dizabilità b'mod sieħ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-ewwel li jiena nixtieq eh, nifraħ li rapporter tal-istudju li prezentanna. Nifraħ s sur eh, Prizdi. Għandi ċertu mistoqsijiet anka lis-Sinjura Immakolada l-ewwel net l-irwol ta' dan il-komitat huwa illi eh, jara fejn il-stati membri qed jonqsu mill-implementazzjoni tagħhom tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti. Jiena hemm ħasba minn ċertu kwistjonijiet l-ewwel net. L-indikatur tal-nisa diżabbli mhuwiex sviluppat biżejjed fl-ebda wieħed mill-istudji li qed taħdmu fuqhom l-istrateġiji kollha kemm dik ta' diżibilità u anke l-istrateġija ġenerali tal-gwaljanza bejn is-sessi ma jitkellmux fuq in-nisa diżabbli, jiġifieri m'hemmx indikaturi fl-Unjoni Ewropea kollha biex naraw x'inhija s-sitwazzjoni speċifika tan-nisa diżabbli eh, fl-edukazzjoni, fuq il-post ta' xogħol, jekk għandhomx problemi ta' natura sessuali, eh, xi problemi għandhom matul ħajjithom, mod ġenerali. U għalhekk Aħna tlabna u tal-u anka Nazzjonijiet Uniti talbet illi dak kollu illi jsir minn issa l-qoddim ikun jinkludi indikatur dwar speċifikament in-nisa diżabbli biex inkunu nistgħu insiru nafu eżattament x'għandhom bżonn. Issa, kif hemm spjegat sew fir-rapport, Dwar il-kwistjoni tal-leġislazzjoni li qed tiġi approvata kien hemm it-Trattat ta' Marrakesh illi kien pass importanti u mbagħad hemm l-Att Ewropew dwar l-aċċessibilità. It-trialogi ħajibdew. E, imma dwar dan l-att ma nafx il-Kummissjoni ħarġet test illi jiena xtaqt li kien iżid ambizzjuż imma ma kienx ħażin laqqas u il- Eh, dan it-test jgħid li mhux it-trasport kollu ħajkun aċċessibbli, mhux il servizzi kollha ħajkunu aċċessibbli għaliex mhux ħajkun hemm ċertu obbligi fuq il zar, per pereżempju, u għalhekk irridu naraw kif nistgħu nużaw dan il-Komitat Peti biex matul it-trialogu nerġgħu ninsistu daqsxejn fuq il-pożizzjoni tal- kummissjoni għaliex il-Kunsill dera li ħaj jipprova dejjem għacċat u jqaċċat. Għaliex ma nafx, bil-paroli kulħadd jaqbel u kulħadd ambizzjuż. Imma mbagħad meta naslu għat u meta naslu għal-fatti, jibdew jinsistu fuq il-kwistjonijiet ekonomiċi u eh, mbagħad kollox jewdaqa ta' ħarta. Irid ikun hemm eh, rekwiżit fil-liġijiet kollha tal-gvernijiet kollha biex ikun hemm aċċessibilità. U il-ratifika dejjem tiġi posposta, posposta u tispiċċa qatt ma ma tkun adottata u għalhekk nemmen li għandna nagħmlu xi ħaġa, ma nafx forsi nibatu xi komunikat meta jinbdew it-trialogi biex ngħidu illi aħna il-pożizzjoni tagħna hija dejjem waħda favur il-Konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti. U bat hemm il-pilastru soċjali il-Pilastru Soċjali ġi firmat f'Gothenburg daqs eh, ġematajn ilu u dana bħalissa l-ikbar ġawra tal korona biex najdu hekk. Eh, qed nitkellmu ħafna dwaru, imma rridu naraw jekk xejn implementat f'dan il-pilastru, nitkellmu fuq dekozzjan indaqs, eh, opportunitajiet indaqs, xogħol din jitus, ħarsin soċjali. Insomma, dan il-pilastru jitkellem fuq ħafna kwistjonijiet li huma msemmin anka f'dan ir-rapport imma kif qed ngħid dana sissa huma kliem biss u jiena għajjejt nisma' ħafna paroli sbieħ imma mbagħad eh, fatti skarsi. Iġifiri, l-Ewropa taħdem bil-mod biex niddeċidu indumu biex imbagħad dak li niddeċidu jitwetta jerġa' jgħaddi żjed żmien. Jiena qed nitlob li għal darba il- kumitat, dan il-kumitat jaħdem verament id fit mal-Kommissjoni ma' makulada ma' oħrajn biex verament ikonna leħen sot. Il-latt Ewropew fil-kikonserta fil-Kumitat tal-Industrija ma kienx imur il-qoddim imnalla dalat insertajna jnet niddiskutu f'dan il-komitat, ġifiri skont fej inserta u kol, u għalek naħseb għanna nieħdu l-opportunità biex nitlob l-President għawek ma ġembina fil-li għanda impen għawi f'dan il-rigward, nitloba biex tkun punt ta' referenza f'din il-ġilda tagħna favur il-konvenzjoni. Thank you very much, Rosa. Grazzi ħafna, Rosa. Naf illi din hija xi ħaġa illi timpenjakom ħafna, imma jekk jaġobkom idu mux titkelmu għax diġa għadin tard. Issa nishti nati il-kelma l-Sinjura Capison Ruiz. Grazie, President. Nirringrazzja wkoll lil ehm, rapporter. Il-rapport naħseb li wieħed iċċellenti u fih ħafna dettall. Jiena nixtieq eh, infaħħar li l-Kumitat Peti għandu rwol importanti ħafna fil-kwistjoni ta' diżabilità Aħna fost dawk il-kumitati illi huwa ċarismu għandna l-vokazzjoni illi ngħinu lil persuni b'diżabilità. Kif jgħid ir-rapporter ma nafx jekk u hemm bżonn illi jkun hemm kumitat speċifiku fil-Parlament imma forsi ta' min eh, nikkonsidraw il-possibilità, forsi bekk natu palata iżjed lil dan is-suġġett. Kif qalet anka Sinjura Staras, eh, kultant dan is-suġġett ta' diżabilità jitpoġġa fuq it-tieni livell, ta' daqsxejn il-ġemp. Eh, iva kien hemm it-trattat ta' Marrakesh eh, kien hemm ħafna qatti oħrajn differenti Iġifieri dan kollu juri illi hemm impenn ċar, importanti li dan l-impenn jinżamm. Issa fuq xi xanna nisħu, eh, mhux ħanitkellem fuq il passu soċjali jew fuq l-att Ewropew dak semmitu Sinjura Staras, imma ħanitkellem fuq il-kwistjoni ta' u tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Dinja xi ħaġa nitkellmu dwarha ta' spiss, imma ma nafx kemmu biżejjed li sempliċement ikun hemm disaggregazzjoni tal-data jew li jkun hemm indikaturi aħjar. Naħseb illi hemm bżonn li rridu nkunu nafu eżattament kif dawn l-affarijiet qegħdin jaffettwaw lin-nies, speċjalment lil dawk diżabbli. U jiena nissuġġerixxi li għandu jkun hemm żewġ indikaturi oħrajn. Jiena mħasba ħafna dwar it-tfal u dawk illi għandhom disabilità intellettwali u disabilità mentali. Għaliex, għaliex dawn għandhom problema ta' aċċessibilità, aċċessibilità għal dan il-komitat peti u għal kwalunkwe istituzzjoni oħra li tista' taqbes għalihom. U jiena nixtieq li nfittxu mekkaniżmu biex inkunu eqreb ta' tfal u ta' dawn id-disabli intellettwali. Iridu niskuraw li dawn dawn in-nies xi ħadd u jkunu inklużi fir-rakkomandazzjonijiet tagħna. Jekk inħarsu lejn il-petizzjonijiet li jaslunna, ħafna ikunu minn eh, nies disabli li jkollhom problemi ta' aċċessibilità, aċċessibilità fiżika spiss. Imma hemm bżonn illi natu leħen ukoll li tfal u l persuni li għandhom disabilità mentali. Nixtieq illi jkun hemm dawn l-indikaturi meta jitħejjew eh, dawn it-tip ta' rapport palma smajna. Besserra. Signora Besserra, grazzi ħafna. Għanżom fil-qosor minix ħanqot eh, nirrepeti dak li diġà ntqal, jiena nirringrazzja ħafna li Sur Priestli tal-preżentazzjoni u tax-xogħol li jagħmel fuq dan ir-rapport. Xtaqt ngħid li jiena naqbel 100% mal-argumenti u ma tħassib ta' Sinjura Staras. Naħseb illi irridu dejjem iżommuhom f'moħħna li xjaffetwaw ħafna l-attività tagħna dwar l-indikaturi tal-gwaljanza. Eh, dan huwa importanti ħafna għaliex jippermettuna illi xogħol tagħna jkun trasversali u dwar l-att Ewropew dwar l-aċċessibilità l-istess ħaġa. Ma nistgħux nippermettu illi din l-għodda li tant għandha valur tispiċċa eh, inaqrunna minna. Importanti ħafna wkoll illi nifukaw dejjem fuq il-ftejmijiet il-kbar daw kisiet ambizjużi għaliex Jekk ma jkunx hemm riżorsi, jekk ma jkunx hemm pjan preċiż ta' kif ħajtwet u l-affarijiet, jispiċċa kollox paroli biss. Il-grupp tiegħi l-Alde jappoġġa bisħieħ l-implementazzjoni tal-konvenzjoni fuq livell Ewropew biex il-drittijiet fundamentali u il-libertajiet tal-persuni b'disabilità ikonu rispettati u jkunu rispettati wkoll id-drittijiet tal-familjari tagħhom din xi ħaġa li diġà tinstab f'ħafna strumenti Ewropej dwar il-drittijiet tal-bniedem. Irridu li l-Istati membri jirratifikaw din il-konvenzjoni u li japplikaw anke l-protokoll. Aħna nappoġġaw ħafna l-użu tal-U Disability Card u li din il-kard tkun rikonoxxuta fl-istati membri kollha nittamaw li l-użu tagħha jinfirex kemm jista' jkun. Aħna nitolbu illi il-persuni b'diżabilità e ikunu mejjuna, ikunu għagġavolati fil-kapacità tagħhom illi anka jċaqalqu minn posta liħor u barra minnek nilqaw il-direttiva dwar l-accessibilità tal-websites u tal-apps tal-istituzzjonijiet pubbliċi għal-kem dwar id-direttiva ta' l ukwaljanza bejn is-sessi fuq il-posta xogħol hemmhekk ma tantx naraw affarijiet tajbin. Ma somma naħseb illi il-Parlament Ewropew kollu għandu impenn sod u kif tiċant għal hawnhekk kulħadd għandu l-istess anijiet u kulħadd jixtieq jara l-istess azzjoni. Grazzi. Mrs. Danoka. Istess Sinjura Danoka, mbagħad se jkollna nagħlqu fuq dan il-punt u nkomplu għax għandna il-dawk li għamlu l-petizzjonijiet jistennew. Jina xtaqt eh, inqajem mistoqsija fuq il-EU e Disability Card imma diġa semmit mis-Sinjura President. Jiena ma fimċ rimarka tiegħek fuq din il-petizzjoni numru 1005 100 tal-2016 illi qed tgħid li l-konfirmazzjoni tikkonferma dawn in-nuqqas ta' kompetenzi. Tista' tispjegana ftit aktar fuq din il-Karta tad Disabilità tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri Tista' tispjega ftit iktar fuq il-kompetenzi l-possibiltajiet ta' introduzzjoni ta' din il-kard. Jekk le, għandkom xi studju jew inkella l-idea ta' studju ta' diskrepanza bejn li ikollok eh, cards nazzjonali jew xi ħaġa fuq livell tal-Unjoni jiġifieri dawn id-differenzi li hemm bejn stat membru oħra e, u x'tintitolak għalija din il-kard għaliex hemm diskrepanzi kbar bejn pajjiż u ieħor. Grazzi Sinjura Danoka, grazzi Professor Priestley, jiena nissuġġerixxi li intom it-tnejn titkellmu fuq livell bilaterali għaliex irridu nkomplu bl-aġenda tagħna. Jiena nixtieq ngħid qabel ma ngħaddi għall punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna illi ċiklu ta' rapportaġġ tal-ġnus maquda fl-2020 huwa sfida kbira għall-Unjoni Ewropea rridu naraw il-progress li għamilna eh, wara ir-rakkomandazzjonijiet tal-ġnus maquda tal-2015 u għandna nallinjawhom mal-SDGs. Ekk rridu nassiguraw aħna. Ġifieri, għal darba oħra, grazzi ħafna U għad-dialogu ma' sinjura kan għanejlek li aħjar titkellem bilateralment, Professor Priestley, għaliex issa jiena nixtieq nilqa hawnhekk il-petitioners mill-Finlandja. Hemm qegħdin petizzjoni wieħed li ta' disa erba minn Pia Matihaldi fisem il-Fondazzjoni ta' Servizzi għal Persuni b'Diżabilità Intellettwali li għandhom ħafna Eh, firem fuq il-direttiva ta' xiri pubbliku tal-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni tagħha illi toħloq diskriminazzjoni ibbażata fuq id-dażabilità. Fidejk għal żewġ minuti u nofs kull wieħed. Is-Sinjura Pia Matiħalti, is-Sinjur Hiltonen u is-Sinjur Virkamakki. Grazie ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kumitat Peti talli aċċetta l petizzjoni tagħna. It-tifla tiegħi jendi eċet eh, f'dar ta' gruppi minn meta din twaqfet. Kull ħames snin il-fornitur ta' servizzi jinbidel. L-aħħar darba kien hemm kumpanija illi bijet il-kumpanija stess 10 snin wara, 10 eh, xhur wara li ħadet l-appalt. Naturalment, eh, dan joħloq konfużjoni għal dawk li jqogħdu f'din id-dar ta' gruppi eh, ta' persuni b'diżabilità intellettwali ta' finti jinbidel il-personal, l-ambjent jinbidel, is servizzi jinbidlu u dan joħloq konfużjoni Eh, fuq eh, il-ħajja tar-residenti u anke fuq il-ħajja tal-personal li jieħu ħsiebhom. Inti meta jidħol sieħeb ġdid fid-dar kollox jinbidel, immaġina li da sieħeb tbidlu kull ħames snin u dejjem eh, toħloq ambjent differenti. Dan naturalment joħloq stress kbir fuq min jgħix f'dar ta' grupp bħal dan ħafna drabi dawn il-persuni mbagħad jispiċaw jibku, jitkellmu ħażin. Imma Jenny li kienet tifla verament gustuża saret aktar serja u ma tixtieqx tmur lura f'din id-dar fej kienet tgħix. Tqum bil-lejl meta tkun id-dar u tixtieq tgħix mal-ġenituri tagħha. Issa għandha 29 sena u il-fatt li l-personal ma jkunx dara l-nies tad dar allura eh, dan joħloq problemi. Per eżempju, jenni id-dur ħafna eh, top id-dur eh, madwar id-dar, issa l-personal ma jħallix tagħmel dan, qed tibżanki timxi fuq il-ħaxix tal-ġnien tad-dar. I għandha bżonn għajnuna f'kull ħaġa li tagħmel. Jiġifieri dawn il-bidliet għarin jaffetwa ħażin ħafna, titfaw allura. Dawn is-servizzi għal persuni b'disabilità importanti li ma jkollhomx ċikli ta' dan it-tip permezz tal-appalti għaliex joħolqu eh, tħassib kbir kemm għal ġenituri kif ukoll għall personali. Issa ngħaddi għas-sur Hiltonen, anzi is-Sinjura Hiltonen tajt il-President. Eżis membri tal-komitat. It-tifel tiegħi anti għandu 35 sena u, għandu disabilta kbira għandu bżonn kura 24 sija kuljum għal ħajtu kollha. U ma jistax eh, jitkellem juża l-lingwa tas sinjali eh, li hija unika għalih għaliex eh, subajħ u l-funzjoni tagħhom ukoll ma jistax jitallem il-lingwa ta' sinjali uffiċjali bihom, jġifiri u għandu lingwa ta' sinjali għalih biex ifijem xirrit jajt. U allura biex tifmu trid titgħallem kif huma s-sinjali tiegħu. Jekk ma nifmuħx eh, eh, se jinħolqu konflitti bejnu u anki bejn min jieħu ħsiebu. dan ifisser illi meta il-personal jimbidel u jkollu ambjent ġdid. Il-personal ġdid ġalu jilbes il ħarqas u koll u dan ħawdu ħafna lilu u ġi konfuż ħafna. Il-fatt illi l-personal dejjem jinbidel minħabba sistema ta' appalti qed toħlo problema kbira. Irridu namlu situazzjoni aktar effiċjenti għal dawn il-persuni. Għal kem eh, jider li s-servizzi jkunu qed isiru aktar effiċjenti għal persuni b'diżabilità l-effiċjenza ma tkunx qiegħda hemm. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa is-sur eh, Virkamakki. Membri, President, l-appalti fil-Finlandja f'dan il-qasam ta' disabilta imur kontra il-prinċipji, imorru kontra il-prinċipji tal-UNCRPD. Jeffetwaw eluf ta' persuni b'disabilità u l-familji tagħhom. Il-mod ta' kif il-Finlandja torganizza din is-sejħa l-appalti u eh, s-servizzi tmur kontra il-konvenzjoni tal-ġnus ma' ma tatix ċans ta' inklużjoni u ma tatix ukoll rimedji għal min ikun involut fil-Finlandja għanna prova ċara tal-fat illi persuni b'disabilità u l-familji tagħhom m'għandhomx id-drittijiet biex jissottomettu il-menti fuq deċiżjonijiet amministrattivi. Drittijiet li huma parti mill-istat ta' dritt. Ksur ta' dawn id-drittijiet ġej minn dan il-proċess ta' appalti. Ir-relazzjoni bej il-personal u l-persuni b'disabilità huwa importanti għal kulħadd, imma dan et, dawn ir-relazzjonijiet qed jinkislu minħabba sistema ta' appalti fil-Finlandja. Aħna għandna proviċari ta' xjoħloq l-istress għal persuni b'diżabilità. Id-direttiva ta' xiri pubbliku Ewropea tejn li l-SMEs Imma fil-Finlandja aħna ħloqna monopolji per eżempju fil-kura privata u fis-servizzi għal persuni b'diżabilità, jisu għandna monopolju u jisu dan meċa issa wkoll fis-sistema tas-saħħa fil-Finlandja. L-organizzazzjonijiet Finlandiżi jimxu mal-inizjattivi u kien hemm 70,000 illi iffirmaw petizzjoni imma il-gvern qed jgħid li mhux possibbli naġixxu għaliex id-direttiva Ewropea tajt il servizzi għandhom jisiru kif qed isiru eh, fil-Finlandja huwa diffiċli immens għal persuni b'diżabilità u għal familji tagħhom biex jifmu illi l-Unjoni Ewropea se tilleġittimizza lila infissa Diffiċli tara kif se jkun hemm Eh, din il-ħaġa tiġri. Din is-sistema ta' appalt pubbliku ma tintużax eh, f'pajjiżi oħra u allura diffiċli nifmu l-argumenti li qegħdin nisimgħu ukoll. Aħna batna diversi petizzjonijiet oħra marbutin ma' din il-petizzjoni u se jkun hemm petizzjonijiet oħra illi se jiġu sottomessi l-Unjoni Ewropea għall eh, l-appalti ta' interpreti għal persuni neqsin miss eh, smieħ. Emmu kolli konna bidliet gbar ta' spis. Grazzi ħafna. Dan huwa moment importanti ħafna f'dan il-komitat. Aħna konna qegħdin naħdmu fuq dan is-suġġett f'diversi eh, oqsma u Bek qed nuru li dan il-kumitat verament qed jisħaq fuq l-importanza ta' dan is-suġġett. Jiena se nerġa' ndur għalikom minn hawn ftit ieħor, imma ejja nisimgħu s sinjura Lupi ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni ħa naraw x'għandha xtejdinna fuq dan is-suġġett. Grazzi President u nixtieq nirringrazzja wkoll il-petitioners tal-li ġibdulna l-attenzjoni eh, fuq dan is-suġġett. Eh, bekk nistgħu nitalmu x'tip ta' eh, impatti l-applikazzjoni ta' regoli ta' xiri pubbliku għandhom fuq is-soċjetà u forsi eh, nistaw nikkorreġu dawn ir-regoli fiħdan l-istati membri u mbagħad eh, jiġifieri fil-qasam partikolari Irrit ngħid illi l-awtoritajiet nazzjonali eh, huma liberi li jorganizzaw is-servizzi ta' xiri pubbliku bil-mod l-aktar xira li jaraw huma jiġifieri huma mhumiex obbligati taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea illi jużaw il-xiri pubbliku l-public procurement. Imma la darba jiddeċidu li joħorġu appalt għal servizz, allura mbagħad ikunu eh, marbutin ma' direttivi tax-xiri pubbliku Ewropej. regoli tal-Unjoni fuq xiri pubbliki fuq ix-xiri jħallu lok għall awtoritajiet nazzjonali u awtoritajiet pubbliċi fl-istati membri sabiex huma E, jikkonsidraw il-kwalità ta' servizzi li jkunu qegħdin jipprovdu imma anki biex jikkonsidraw per eżempju il-bżonn nijiet tal-beneficjarji u min juża dawn is-servizzi u dan importanti ħafna u speċjalment għal servizzi li jinataw għal persuni b'dizabilità. Hemm reġim legali speċifiku ħafna li jagħti ħafna flessibilità u jirrikjedi wkoll l-awtoritajiet kontratwali biex jikkonsidraw il-karatteristiċi tas-servizzi illi qed jiġu provduti u l-impatt potenzjali illi dan ikollu fuq eh, min jużom. Dawn id-direttivi issa saru liġijiet fil-Finlandja għax ġew trasposti fil-leġislazzjoni finlandiża fil-bidu ta' din is-sena, jiġifieri l-odda tad direttiva huma disponibbli b'mod ħieħ għall-awtoritajiet Finlandiżi imma naraw fil-Kommissjoni illi xi kultant huwa diffiċli għal ċertu awtoritajiet kontrattwali fuq livell eh, lokali biex ikunu għalbina biżejjed biex jieħdu vantaġġ mis-sitwazzjonijiet kollha illi joffri ir-reġim legali tal-Unjoni. Ġifieri ir-rwol tagħna bħalissa u fil-futur se jkun li aħna nappoġġaw l-awtoritajiet nazzjonali sabiex norganizzaw appalti li jkunu responsabli fuq livell soċjali u jikkonsidraw aktar ukoll il-bżonnijiet ta' min ikun qed jibbenefika mis-servizzi li jkunu qegħdin jorganizzaw. Riċentement aħna eh, għamilna e, kuntatt mal-awtoritajiet Finland Svediżi, grazzi għal l-input tagħkom ukoll biex niċċaraw ftit mill-aspetti legali li għandhom x'jaqsmu mal-fornitura ta' servizzi għal persuni b'diżabilità. Nisperaw li nikkoperaw magħhom eh, f'dan il-qasam u lestintuhom kull appoġġ possibbli f'każ illi huma jixtiequ jikkonsultaw magħna għal darba oħra. Jiena nixtieq inżid ukoll finalment illi din l-attitudni tal-Kummissjoni titħol ukoll fil-prioritajiet tal-Kummissjoni għax-xiri pubbliku. Jiġifieri, aħna hawnhekk eh, fl-aħħar snin konna qegħdin nipprovaw eh, nipromuovu il-kwalità fil-qasam tas-servizzi pubbliċi, jiġifieri qed nippruvaw ukoll inkoraġġixxu l-użu tax-xiri pubbliku bħala mod ta' kif aħna nistgħu niksbu ċertu għanijiet fil-politika b'mod partikolari marbutin mal-politika ambjentali u soċjali. Aħna nixtiequ li jkollna eh, riżultati aktar sostenibbli fil-qasam tax-xiri pubbliku. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. <clears throat> mhux dejjem nisimgħu mill-Kummissjoni li li nieħdu pjaċir u b'mod pożittiv dal-Kumitat flimkien mal-Kummissjoni verament qegħdin naħdmu qatih u flimkien li għan wieħed u jina kontenta illi għanna żewġ istituzzjonijiet li għanna naħdmu fl-imkien għannuna issa rridu impoġġu ftit pressjoni u nixprunaw l-istati membri biex jaħdmu b'mod korrett fuq dal-kwistjonijiet. Mela, niftaħ il-kelma. Il-Sinjura Estefereta, grazzi Presidenta. Fin, gvern tal-gżir Baleariċi jina esprimejtu ruħi b'mod li jiġbaħ il dak li għattajt. Il-kwistjoni ta' dizabiltajiet eh, kemm jekk tkun f'ċentru ta' kuljum jew f'residenza permanenti. Et hemm rabta bej il-persuni diżabbli u il-persuna li jaħdem hemmhekk. Hemm rabta mill-qrib bej daw iż-żewġ naħat, jekk daw is-servizzi ħambijawhom b'xi mod ħaj tiksel l-armonija, ħaj jiksel l-status u ħaj kisser ukoll is sigurta li għandhom mħossu il-persuni residenti. Di mhix kwisjoni ta' eh, dbiħ eh, biċċa bandiera jew xi ħaġa oħra, kwistjoni drittijiet ta' diżabilitajiet qed tinvolvi dipendenza jista' jkollok ukoll bejħ għabbażi tal-ispiża hemm kwistjonijiet ukoll soċjali, kwistjonijiet ta' armonija, allura direttiva aħna provajna namlu traspożizzjoni tagħha u nibatu din lill-Kummissjoni b'emendi u tlabna biex nifukaw fuq il-kwistjoni soċjali u d-direttiva turi il-kwistjoni soċjali huwa l-istat membru li jrid japplika kif suppost u li qed nara allura huwa li di mhix qed tiġi applikata kif suppost tiġi biex dak li ju evidenti ovvjament mhix kwissjoni ta' servizz ta' ħasil ta' ħwejjeġ li tista' tawtsorsjah. Ma tistax tbiddel il-management ta' postijiet bħal dawk kull ħames snin. Id-direttiva tagħti eh, lokal manuvrar stat membru mhux qed japplika id-direttiva. Allura nipproponi li għandna nikkuntatjaw l-istat membru b'koordinament mal-Kummissjoni biex nispjegaw u insemmaw l-om il-fat li ma jistawx jaġixxu hekk. Iridu jaġixxu b'responsabilità soċjali u fiħdan parametri soċjali dan imur skont ukoll dak li l-Kummissjoni qalet. Allura għandna nikkuntattjaw il-Gvern Fernandis biex jispjega x'qed jagħmel u mbagħad nistgħu nimmonitorjawh biex għom biex jibdlu eh, di l-imġieħ, l-imġiba li qed jimxu biha. Tista' tikkuntattja il-partijiet ma tistax tikkuntatti l għal partijiet interessati. Inti trid tagħmel dan bażi ta' parametri oħra. Mhix kwistjoni ta' leġiżlazzjoni Ewropea, imma kwistjoni ta' tifsira u l-applikazzjoni ta' liġi Ewropea. Issa il-kellima li jmiss. Is-Sinjura Klena. Kidoksja, puheenjohtaja. Grazzi, ċe. Signori, presenti. Jiena kuntenta ħafna li t-tim Finlandiz tagħna ġie hawnhekk flimkien biex jiddefendi d-drittijiet ta' persuni b'diżabilitajiet. Il-familji tagħhom u dawk li raba u jiddefendu daw il-familji da kollha li jiġu hawnhekk biex jitkellmu permezz ta' nies li permezz ta' nies li appoġġjawhom bħala MEP mill-Finlandja jkolli ngħid illi jiena dest li nsemmi lill-pajjiżi stess u nimbarazza hija każa kif pajjiżi il-Finlandja qed jgħid il-kelliem qiegħed jaġixxi ma' daw il-persuni b'diżabiltajiet. M'hemmx m'għandhomx dritt li jibdu li jibdlu il-ħom, il id-dar ta' persuna b'diżabilità b'ċerti deċiżjoni amministrativi. Dan ma jistax li jkollu impatt fuq il-ħajja tagħhom. U tħassib kbir li ġie espress issa juri dan mijiet u eluf ta' nies, ta' persuni, qed jafdawna għax hemm eh, membri tal-familja involuti u liet subinu bniet aħwa u għaru kaza li dal-appalt pubbliku, ix-xiri pubbliku, qed jinvolvi eh, fil ħajt vulnerabilita daw in-nies mingħajr ebda mod kif ikunem hemm eh, tweġiba minn ħata daw il-persuni. Żgur mhix ħaġa tajba korretta li aħna fl-Unjoni Ewropea irridu irridu nħossu l-bżon li niddefendu dawn il-konvenzjonijiet internazzjonali u għal dan it-tip ta' nies man daw tip ta' mis mandux iġu mandhomx iġu involuti f'din l-azzjoni kontinua ta', ta kull darba ta' xi Repubbliku. Daw in-nies huma medikati u marbuta u mitfuwajn lura ġo sodot u permezz ta' medicini biex in-nies iħossu is-soba u dispjaċir minħabba s-sitwazzjoni ta' madwarhom. Jina kont dan il-post, kont ġodar tal-kura ma' persuni ta' ċertetà għal nofs sena u matul dik is-sitxur jina kelli relazzjonijiet konfidenzjali ma' daw in-nies li kienu residenti hemm. U wasalt għad il-konklużjoni kif jista' taħseb illi tibdel l-ambjent personali kull ħames snin ta' daw il-persuni vulnerabbli. Nies li jistgħu jaqraw kull moviment, kull ċaqliq tal-għajnejn li jkollok. Persuni b'diżabilitajiet rid ikollhom id-drittijiet fundamentali protetti ħadd ma jista' jinbih. Hija rukaż, jiena inħossni imbarazzat. Li l-affarijiet qed isiru u jiġu aċċettati qed imbijaw l-iktar persuni vulnerabbli kull ħames snin. Nies li huma l-inqas eh, kapaċi li jiddefendu ilhom infushom jinbijaw e, b'xi Repubbliku bajtender il-qafas ta' direttiva ma toffriġ daw il-ħtiġijiet u għal assolutament ċar xoħroċ minn din dawn id-direttiva. Naħseb nispera l-flimkien il-Parlament u l-Kommissjoni jistaw jgħatu l-messaġġ li verament rridu inqax, rridu eh, innaqxuħ b'mod perfett li dawn il-personi mhumiex għal-bejħ. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi tal-li ġejt il-kumitat, fil-kumitat għat marajtek għaw qabel, ejja ħafna drabi għax għanna bżonnok zgur. Għandi l-ħal kellim fuq dis sessjoni is-sinjura mada, is-sinjura Stanukag. Iva, grazzi ċe, wara li smajt it-tweġiba mill-komissjoni u wara li irreferenzjajna l-implementazzjoni differenti tad direttiva fost l-istati membri differenti qed insaqsi li l-nifsi jekkux il-kas li dan sottomettuh lill qorti tal-Lussemburgu ta' minħabba implementazzjoni ħażina tad direttiva in kwistjoni. inħoss verament li dinja situazzjoni terribli, hemm bżonn jinbidlu l-affarijiet imma mnek ma jistax ikonna bażi legali mhux qed insaqsi l kommissjoni biss u l-Gvern Finlandiż biex tafint biex jagħmel aħjar u jitejjeb l-affarijiet. Di implementazzjoni ħażina minn nix avukata, ma nafx din ir-direttiva tajjeb ħafna, imma jiena naħseb li nixtieq naddi din il-kwistjoni għal xi ħadd iktar kompetenti, il-Presidenta. Dik li hemm ħażin huwa li rappreżentant permanenti Finlandiż huwa preżenti fostnia u qed jieħu nota ta' kull ma qed jintqal. U aħna nirrikonoxxu li l-Finlandiża, il-Finlandja qiegħda fuq quċċata tal-lista tagħna. Ta U dinja xokkan ħaġa xokkanti tal-li qed jiġri, allura ir-rappreżentanza permanenti jina żgur li ħaj jieħu l-informazzjoni ta' dak li qed jintqal f'dan il-kumitat issa. M'għandniex ħin biżejjed meta xi ħaġa daqshekk interessanti u Irlandi u urġenti ma nixtieq nagħti l-kelma għaż-żewġ għal żewġ minuti li petizzjonanti għażlu intom na jitkellem m'hemmx faġġdit li għandkom bżonn tippreżentaw, żewġ minuti biex tikkonkludu kjoġobkom. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kerroin, kaikki suomalaiset. Grazie, Chair. Kif diġa et l-organizzazzjoni ta' nis disabli eh, il-Finlandja għamlu sottomissjonijiet biex nibdu din il-leġislazzjoni fil-Finlandja u aħna tajna tajna il-permessa il-permessa il din inizjattivi ta' ċittadini imma li għanna unijak huwa fil-dibattitu parlamentari l-MEPs ħaj jitkellmu ħaj dibattu dan fil-rebija li ġejja ta' sena d-dieħla. Edin nindirizzaw leġizlazzjoni Ewropea li se tagħmel la possibbli li jkun hemm tibdil min-naħa tal-Finlandja. Allura aħna qed induru għalikom fil-Kumitat Petizzjonijiet, il-Kummissjoni u awtoritajiet oħra biex jgħinuna. l eżempju kollha li jiena semmejt qabel jgħidu b'moċċar u qed jitkellmu bl-istess vuċi li s-sitwazzjoni mhix sostenibbli għal persuni b'diżabilità u din hija xi ħaġa li tgħeddet il-benessri tal-familji ġenituri ta' daw il-persuni b'diżabilità hemm eżempji kbar għafolja ma' żmien biex noqogħdu nsemmuhom kollha. Dawn l-istejjer orifikanti imma kull wieħed u waħda minna illi jaf u jħossu r-responsabilità ta' tfal u kemm intensiment intensament għandhom bżonn kura għal futur tagħhom u jħossuhom mingħajr mingħajr eh, possibilità u mingħajr seta illi jgħinuhom għal futur tagħhom dan huwa l-qalba tal-messaġġ tagħna. Grazzi tal ismajtuna Grazzi lilek. Grazzi tal-miġja tagħkom fostna ħafna minnkom fil-fatt titkellmu fl-Iżvediż ma peress li s-soltu nitkellem l inglis jina ħanżom ma l-Inglis. Grazzi ħafna tal-li vjaġġajtu it-triq kollha għal Brussell. Din hija kwistjoni ta' importanza għolja, napprezzaw ħafna lilkom u l-kontribut tagħkom li tajtuna. Jina żgura li fl tal-ġurnata qegħdin tagħmlu xi ħaġa tajba u ta' importanza mhux għal membri tal-familja ta'kom biss imma wkoll għall pajjiż kollu kemm hu u għall-Ewropa kollha dini raġuni għalli xi daqshekk importanti l-Ewropa. Rridu verament nisħu li dinja kwistjoni Ewropea il-gruppi ta' disabilità fil-Svezja u għan dejjem jajdu nikotom li mhix kwistjoni m'hemm fuq na mingħajrna irridu partiċipazzjoni sħiħa. Inkella jew inkella il il tagħhom jekk mhumiex kapaċi jitkellmu fisimhom stess. U issa li għamlu ovvjament ħanżommu l-petizzjoni miftuħa, nibatu ittra b'saħħitha ħafna l-awtoritajiet Finlandiżi ninformawhom fuq id-diskussjoni, ninformawhom mhux biss fuq dwar id-direttiva tal-2004 li qegħdin tagħmlu referenzi għalihom fil-petizzjoni tagħkom imma wkoll id-direttiva ktar wara dwar ix-xiri pubbliku Mark Marabella għamilha fl-2014 qabilkom li tiftaħ mhux biss il-bid liktar baxxa fi xiri pubbliku imma l-kriterji differenti bħal kwalità, kontinuità, kriterji differenti kwantitativi. nisħu fuq din u aħna Ħa semmu l-importanza tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għal persuni b'diżabilità fuq l-artiklu importanti ħafna dak numru 17 li jirrikonoxxi drittijiet tal daw il-persuni li jgħixu fuq bażi komunitarja kemm jista' jkun u jekk din ma tkunx dejjem possibbli f'ambjent li huwa taġit għalihom u li jassigura kontinwità għalihom u l-garanziji għall-garanziji tal-aħjar interessi tagħhom. Dan huwa importanti ħafna ħafna. Da fil-fatt huwa b'konformità ma dan issa fil-Finlandja l-liġi li ġiet infurzata met intom battu il-petizzjoni fil-2015 ġiet imneħħija u minn floka fl-ewwel ta' jannar ta' dis-sena kien hemm oħrab liġi ġdida li tpoġġi enfasi qawwija u b'saħħitha fuq il-ħtiġijiet dwar kwalità u kontenut tas-servizzi prokurati kif koll konsultazzjoni ta' dawk li jirċievu tali servizzi ġifri rabatkom u intom. U din ħan ipprova ħan fuqa li hemm bżonn nassigurawha din. U jiena wkoll ħan saqsi għal tweġiba bil-miktub għal dal-kumitat. Aħna mhux biss ħan ibatu ittra, u nitolbu għom jaqrawhom jipoġwaf fuq kesċun, imma biex jiġu lura bitra u bitweġiba speċifika ħafna l-mistoqsijiet tagħna. Ħan informaw ukoll il-grupp ta' dwar dizabilitajiet tal-Parlament Ewropew dwar dan u għanna kollaboratur ta' ħafna tal-IDF fuq il-petizzjoni u ħan nikkomunikaw ma' membri tal-Parlament Ewropew li diġà jiddiskutu fuqha fis-6 ta' Diċembru ħankellmuhom u nassiguraw illi dak li jettulna jiġi konsidrat. Jina nemmen li dan l-mod kif għanna nimxu l-qoddim. U għet nara il-kollegi għet jajtifa brasu, ħat mandu xej xizit jew inaqqas minn dak li jettjen, mela namlu għekjen aħna. Għal darbohra grazzi ħafna tal-li ġejtu Brussell u nati u nsellem il-pajjiż tal-Finlandja li huwa daqshekk imsieħeb importanti fl-Unjoni Ewropea, imma li qed juri ċerti nuqqasiż f'dan ir ragward il-vjaġġi tajjeb. Induru għal item numru 8 li ġi post-post. Naddu għal numru 9, petizzjoni 696 dwar il-ħtieġa għal klassifikazzjoni ġdida għal pulizija lokali mill-Istat Taljan. Petizzjoni 93 dwar ikwalizzazzjoni ta' status legali ta' forzi tal-Pulizija Municipali u Lokali ma' forzi tal-Pulizija Ewropej, Nazzjonali u oħrajn. Et nara xi ħadd f'uniformi qudiemi, qed nifhem li inti ħadd l-kelma, Sinjur. U nagħtik il-kelma lil żewġ petizzjonanti, ħames minuti kull wieħed, is-sur Maru, Marucci u l-petizzjonant li jippreferi jibqa bla prezentazzjoni. Jekk jogħġbok tista' tibda. Lodwa tajba, President. Lodwa tajba l-kulħadd. Grazzi tal-istedina u tal-possibilità l-polizija lokali biex Eh, biex juri l-vuċi ta' madwar 70.000 aġent fuq il-problemi li għandhom li jeżistu kullimkien anka famatiċi fejn kien hemm it-terremot kienu attivi u bil-preżenza tagħhom ikunu ta' għajnuna fejn ikun hemm katastrofi. Fejn huma jgħixu, jaħdmu postijiet remoti maqtuwajn huma jaġixxu el fruħ ikopru il-territorju kollu nazzjonali daw l-aġenti tal-Pulizija. Dawn huma l-unika uniformi li tidher f'ħafna każijiet f'dawn il-postijiet komunitajiet żgħar preżenti u għad dispożizzjoni ta' ċittadini bil attivitajiet tagħhom. Wara li għed dan, għandkom ċerti jismijiet u informazzjoni fuq il-video. Dawn huma vittmi, min huma daw vittmi tal-Pulizija Lokali. Għanna sebajn vittma tal-Pulizija Lokali li inqatlu waqt is-servizz tagħhom. Kienu libsin l-uniformi fit toro kollha tal-bliet metropolitani u fil-provinċi kollha u territorju kollu nazzjonali Taljan Eh, sebajn ruħ. Mix problema zaħira din, inna snin nitnisqu fuq il-gvern taljan. Għaliex għandu jkun hekk dan. U jinsaqsu wkoll għaliex dawn inqatlu daw il-kollegi tagħna bl-uniformi. Dawn inqatlu mietu għax kienu kollegi tagħna li rappreżentaw u ddefendew l-istituzzjonijiet u l-liġi. Rappreżentanti tal-liġi u minħabba fek daw ġew massakrati ħafna drabi fit toro massakrati u sparaw fuqhom u qatluhom fin-naħa tisfel anka fin-naħa ta' fuq tal-Italja u fuq kollox daw il-kollegi tagħna li tilfu ħajjithom mietu għax ma ġewx aġġornati preparati, imħarġa, motija protezzjoni, e, e, motija affarijiet ta' protezzjoni, ħwejjeġ ta' protezzjoni, għanna 70.000 ruħ, elf aġent, illi mumiċi li jindbatu, jġildu, jissiltu kontra kriminal f'postijiet fejn hu kodifikat li huma postijiet kodifikati. U llum bħalissa il-Pulizija Lokali hija mitluba biex twettaq ħidmiet ta' sigurtà fl-ibliet metropolitani għad-difiża ta' nies qed ikunu qed jintbatu għal xogħol eh, ta' difiża tal-liġi f'postijiet verament perikolużi u dawn huma mingħajr armi. Dawn huma objettiv bla arma assolutament. Meta għandhom sħab, sħabhom oħrajn b'diviża e, b'uniformi differenti illi ikunu e, eh, armati. Dawn huma bla, bla protezzjoni. Mingħajr laqqas biex e, Diamo eh, questa... Sidrija ta' protezzjoni ta' kontra disparar. Allura, pajizna l-Italja l minnant l-Italja nitolbu ġustizja u nitolbu u nsaqsu koll. ma raġuni, ma motif il-Polizija Lokali Italjana qed tiġi trattata minn Polizija, eh, minn forzi ta' Polizija oħra Ewropej u qed tiġi trattata minn min pulizija sess taljana. Aħna għandna kuntratt eżatt bħal impjegati komunali. Fil-fatt aħna aħna impjegati tal-komun. Illi dejjem xogħol seba' fil-ġimgħa l-ħin kollu, u dil pulizija lokali taħdem lejlu nar anka eh, eh, fil-miliet, l data tal-miliet, bħal kull pulizija normali. Imma mhux l-istess trattament, m'għandux l-istess drittijiet u m'għandux laqqas l-istess eh, formazzjoni, taħriġ u jitħalla u jitħalla l rasu jew għal rasa twettaq doveri li mhumiex tiegħu. Aħna rridu nagħmluhom daw id-doveri, aħna rridu nagħmluh u dover tagħna li nwettqu x-xogħol tagħna. Imma għanna rridu garanziji, drittijiet, preparazzjoni, aġġornamenti. Irridu nkunu lesti biex inwieġbu għal kull teddida, mhux biex għall-aġenti municipali li jkunu fis servizzi ma' ċittadin. Iridu niproteġu li ċittadini għanna il-pulizija ta' fil-belt. U rridu niddefendu li ċittadini għanna. Inna namluħ minn dejjem. E, Naħseb spiċċalek il-ħin u biex namluħ possibli għal kollegi tijak u koll, jak joġbok. Għala. nixtieq nagħlaq billi ningrazzja l kulħadd u nemmen b'saħħa li aħna qed nirrappreżentaw unuru e, e, batti formali da kollu nistgħu nippruvaw aħna. Nista' nkompli nitkellem għal dejjem imma nista' nieqaf hawnhekk. Grazzi Presidente, grazzi kollegi. Grazzi, u issa l-kollega tiegħek jekk jogħġbok. Mikro. Please use your mic. Good morning. Lodwa tajba sur president. Eh, Lodwa tajba, onorevoli eh, membri parlamentari Ewropej. Issa, ħan jitkellem dwar din il-petizzjoni 93 din il-pulizija eh, li joddu ma' 8000 jaħdmu anka għal koezjoni soċjali, ċerta attività ta' politika municipali lokali, per eżempju, huwa ifittxu għal drogi anka fuq l-ixtu ta' sigurtà tan-nies e, pulizija ta' traffiku jaħdmu kontra attività kriminali u anke l-immigrazzjoni u għal ma ninsewx il-punt ta' salvataġġ ta' persuni. Allura, x'nistgħu nagħmlu? Polizija lokali eh, fit-town hall jaħdmu wkoll biex ma jkunx hemm radikalizzazzjoni terrorizmu u estremiżmu għal futur tal-paċi u għaqda. U tistgħu taraw fl-istampa fuq ix-xelluk hija radikalizzazzjoni u terrorizmu u mbagħad għandkom fuq il-lemin l-estremizmu ma kif nagħmlu dan. Pulizija lokali hija kapaċi ħafna bil-human, intelligenza tal-bniedem, li hija kategorija tal-intelligenza li niġbdu minn informazzjoni li niġbdu u l niprofdu minn sorsi umana li oppost għall-intelligenza iktar teknika li hija għalja ħafna ftakru kjoġobkom sinjuri li sorsi tal-bniedem huma bi prezz baxx irħas. Qed fuq kull tip ta' intelligenza. Il-petizzjoni tiegħi nixtieq u nittama li nwasslu għal Kumitat ġdid ta' Terrorizmu għall Parlament Ewropew għal skambju ta' idejat dwar terrorizmu u radikalizzazzjoni, forzi tal-Polizija Lokali Ewropej u intelligenz umana. Fuq l-istampa ta' xeduk tistgħu taraw nies kif qal il-kollega tiegħi fl-Italja mhux kull uffiċjal għandu iġor il-pistola miegħu. Iġir jiġifieri mhix daqshekk faċli ma nippruvaw nagħmlu xi ħaġa. U fil-petizzjoni dwar pulizija municipali lokali hija biex ninservu nipproteġu aktar minn qabel il-pajjiż tagħna u lill-Ewropa bħal forzi tal-pulizija lokali oħrajn jagħmlu kuljum. Xaħġa waħda nixtieq ngħid jiena ktibt dan fit-teżi tiegħi. It-triq prinċipali għal paċi hija il-maħfra. Għanna tliet ċwievet human intelligence, ġustizzja u intelligence. Grazzi ħafna. Signora President, grazzi lilek u issa nixtieq nisten il-Kommissjoni biex tirreplika u taġġornana fuq l-opinjoni tagħkom Monsieur Rodo u Monsieur Marchetti, jekk joġobkom. Grazzi ċer tal-kelma. Fuq il-petizzjoni għan indirizza għan indirizza il-petizzjoni 696 jina eh, aħna simpatetiċi u naqblu mal-petizzjoni eh, fuq il petizzjoni narfu il-rwol ta' daw l-aġenti tal-polizija fis soċjetà li fihom jgħixu u jaħdmu. Issa tweġiba tal-Komissjoni sal-lum skont il-qafas legali hija responsabilità unika tal-Istati membri u f'dal każ l-Italja li jiddeċiedu kif jikklassifikaw l-aġenziji ta' infurzar ta' liġi u kif jaħdmu biex ituhom it-tamir, taħriġ kif suppost doveri u drittijiet dan rridu nkunu ċari aħna simpatetiċi għal dit talba, però l-Kummissjoni m'għandix il-seta li intervjeni. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, would, would also your colleague... Grazzi l-kollega tijak, Sur Marketti, jixtieq jidħol fi diskussjoni Skużani, ma jkolli nirrepeti dak li qal il-kollega tiegħi minaħat tal-Kummissjoni. Anka benefiċċji tal-Mart, aħna bħala Kummissjoni nistgħu bis nappoġġjaw ma ma mhux nindaħlu. U naqsmu ma tħassib li jiġi espress. U tħassib tiegħu għatana tagħna wkoll very much and thank you for being so much to the Grazzi wkoll tal daqsek fil-qosor. Issa nista' niftaħ id-diskussjoni u għandi survalenza l-ewwel. Grazzi Signora Ċer. Inaħseb di situazzjoni mhix aċċettabbli. Daw l-uffiċjali wettqu xogħol tagħhom f'sitwazzjonijiet perikolużi ħafna u għandhom jingħataw kull m'għandhom bżonn bħala protezzjoni kemm soċjalment u anke bħala tamir, allura jiena naħseb li m'għandniex nagħmlu l-istess ħaġa kif qed tagħmel kummissjoni, għandna nerfgħu responsabilità. Għandna li bagħtu ittra lill parlament Nazzjonali Taljan u forsi li xi kumitat speċifiku fuq affarijiet kostituzzjonali. U nitlobhom biex jirrevedu l-affarijiet kif huma bħalissa ta' pulizija lokali din hija ħaġa waħda nistgħu nagħmlu, nistgħu nbagħtu ittra oħra lill-Ministru tal-Intern Taljan niddiskrivu s-situazzjoni kif hi u nitolbu għall-opinjoni u nitolbu jirrevedu il-mod kif qed iwettqu l-affarijiet tal-Pulizija Lokali. Imma wkoll dak li għandna nagħmlu huwa nitolbu għall-opinjoni tal-kollegi tagħna fil-Kumitat Libe. Imma għandna l-Kumitat ukoll dwar terrorizmu u nitolbuhom biex indirizzaw dil kwistjoni wkoll. Jiġifier dawn huma tliet modi kif naħdmu. Żgur li għandna nżommu din petizzjoni pendenti u niċċekkjawx kif tkun is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna, is-Sinjura Danuka jogħġbok għandi ftit ta' farriċ najt. Xtaqt nispiega l-istess proposta kif għal is għabli qabli batu witra l autor Italjani u l-kollegi tagħna forsi ninaqdu naqdu wkoll il-kumitat eh, dwar l-impjiegi il-libe. Protezzjoni soċjali, tal-Pulizija hija l-kwistjoni appoġġ sħiħ. Irridu nżommu pendenti u nippruvaw ninfluwenzaw. Il-dawk li wet u liġi l-Italja, awtoritajiet ta' li wet u liġi u nagħmlu xi ħaġa fuq din. Grazzi ħafna. Sinjura Evi, grazzi ħafna President, anki jien. Għabel xejn ringrazzja petizzjonant esperti illi pparteċipaw u ppreżentawna din il-problema li fil-fatt qed jesprimu diskriminazzjoni kbira li f'pajjiżna qed tkompli tiġri. Daw il-forzi ta' pulizija lokali u forzi oħra ta' pulizija tal-istat. Ovvjament dan tpoġġina f'kundizzjoni ta' periklu kbir, gravi, fl-impenn importanti li jsir ta' kuljum fit-territorju tagħna u ħaqqhom il-gratitudni tagħna. Di diskriminazzjoni estrema li tiġri u li ċara. Il-Movement 5 Stelle fl-Italja e, wiet li wettaq din il-kwistjoni li jitkellem fuq din il-kwistjoni imma iffaċċja bibin maluqin. Anka jien intbat kif suġġeri, nitlob li tintbat itra kif ġie i-propost. Avolja il-Kummissjoni qalet li għandha idea marbutin għax di ma taqax taħt il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni Ewropea imma xi ħaġa tissir issir fuq ir-responsabiltajiet u assikurazzjonijiet ta' daw il-persuni, pensjonijiet u daw il-persuni li u dan ix-xogħol daqshekk fundamentali, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi kbira u serja fi dwar il-fenomenu terroristiku li għedin iġu fih. Grazzi ħafna lilek. Is-sur Kirjo, jekk joġibok. Iva, grazzi Presidenta. Ninaqat ma' konsiderazzjoniet li għamlu l-kollegi tiegħi. Nirringrazzja wkoll il-kollegi mhux Taljani tal-li appoġġjaw din dan il-bżonn jina nifem sew dan għax kont assessur tal-Polizija Lokali xi snin ilu fil-belt tiegħi. Kont inkarigat mill-amministrazzjoni komunali u naraf kemmu pretta prezz, kemmu prezzjuż l-impenn tagħhom ta' danu ta' dawn l-aġenti. Naraf li bħala Kummissjoni Ewropea m'għandniex kompetenza diretta dwar dan imma nistgħu nappoġġjaw. Dan l-aspett huwa fundamentali li nistgħu nikkonkretizzawh permezz ta' komunikazzjoni nistgħu nibatu fis-sens li anka dan irid ikun għat eh, leġislativ min-naħa ta' Parlament Taljan. Irrid ngħid żewġ affarijiet, din l-ewwel, din hija eċċezzjonalità Taljana. Aħna rridu li l-professjonijiet u dinja professjoni ikollhom x'tip ta' preparazzjoni u responsabilità fis sens li aġent bħal dan għandu ir-responsabiltajiet daqs il-kollega tiegħu il-Belġu u Franza. Ma nix ninsew imma fuq l-argument li jiena kiku E, nibbaza ruħi fuq litra li fi frar tal-2015 il-Kummissjoni Ewropea għamlet e, dikarazzjoni ċara ħafna fuq il-terrorizmu fej talbet l-Istati membri biex jaġixxu biex il-forzi kollha tal-ordni tpoġġihom e, f'sitwazzjonijiet aħjar, fl-aħjar sitwazzjonijiet anzi biex jiffaċċjaw il-fenomenu terrorizmu E, e, issa ħna fi situazzjoni taljan m'għandix taljana daw in-nies m'għandhomx protezzjoni bizzejt, pensjoni bizzejt, eċetera. Allura huwa importanti il-Pulizija Lokali hija importanti ħafna u trid tidher illi għandha l-istess dinjità daqs il-Karabinieri Taljani, daqs il-Pulizija di Stato, għax hemm ħafna tipi ta' Pulizija l-Italja, eċetera. Grazzi ħafna u issa ndur lura l-petizzjonanti jekk tixtiequ xtalqu. Malajr dwar dak li smajtu mill-membri ta' dal-Kumitat fidejkom. Grazzi Presidenta, grazzi għal parlamentari Ewropej kollha li kienu verament ġentili u għaminnu l-Komissjoni Ewropea ħafna drabi. Isserraħ fuq il-gvernijiet nazzjonali ma' hawnhekk qed nitkellmu fuq ġustizzja dik mhix kwistjoni ta' sigurtà u ordni pubbliku li hija fidej l-istat, fidej n-nazzjon, di kwistjoni ta' drittijiet, di kwistjoni ta' ħajja jew mewt, di kwistjoni ta' strumenti ta' responsabilità. Aħna aħna maħniex qegħdin nindaħlu f'ċerti affarijiet aħna irridu nagħmlu x-xogħol tagħna aħna biex inkunu utli fuq talba tal-Ewropa u biex niffaċċjaw eh, il-problemi tagħna u li jmorru fi skejjel multietnike, multietniċi. U jassorbixxu dak kollu li jiġi fit-territorju li jgħixu jaħdmu fih. U aħna l-koll nafu li dit aħna kapaċi nkunu rizorsa eċċezzjonali fil-ġlieda u taqtija kontra t terrorizmu u l-kriminalità. Aħna nies kapaċi nkunu eċċellenti għax qegħdin fuq dimnet. Edin fuq dimnet fit-din it-taqtija kontra kriminalità. Għanna 70.000 persuna li mhux qed jintużaw biżejjed u mhux edin jiġu protetti biżejt dinja dan huwa rejat, dinja kriminalità, eh? dan, dan huwa rejat. Grazzi ħafna, grazzi lilek, grazzi tal-li vjaġġajtu lej Brussel u tal-li informajtu il-Komissjoni dal-Kumitat u l-Ewropa kollha fuq dis-sitwazzjoni. Imma ħankun personali ħafna misri kien uffiċjal tal-Pulizija tajti Presidenta u allura din hija xi ħaġa li verament tal-qalbi bħala persuna jien inħoss li dinja xi ħaġa illi li ferma l-qalbi. Allura nirringrazzjakom tal-miġja ta' konfostna. Naħseb f'dal-kas li għanna namlu għalli nżommu l-petizzjoni pendenti u miftuħa ħanibatu it-traċara ħafna l autorita Taljani li fihom aħna nirrikonoxxu il-forzi lokali tal il-forzi tal-pulizija lokali qegħdin iwettqu biċċa xogħol fantastika u ma msieħba importanti ħafna fis-soċjetà f'ħafna setturi. Kif ukoll nispjegawlhom illi din id-diskrepanza bej pulizija privata u dawk tal-istat u li għandhom kuntratt pubbliku mhix bilanċ tajjeb assolutament, imma kif qalt il-Kommissjoni f'żewġ kommissjonijiet komunikazzjoni f'Marzu f'Ottubru l-Italja biss hija eh, responsabbli waħida għal politika soċjali u għal kif tiġġestixxi l-affarijiet tagħha. Nar fuq dan imma nistgħu nagħmlu ferm aħjar. U dan nistgħu ngħiduh allura bħal kollega tagħna Valesa qal għanna nsemmu li li jistaw jamlu u għaj jirrefedu l-affarijiet kif huma jibdlu l-affarijiet u jkunu ġusti għal daw l-aġenti ta' polizija din jaħdmu daqshekk qatih għas-soċjetà. U jiena naħseb li danu li nistgħu nagħmlu fit-tmim lettra nistgħu ngħidu wkoll li dan il-kumitat jaqbel mat-talba li intom għamiltunna u għal darbuħra ngħidu illi bħala ħbieb tal-Ewropa nemnu li l-Italja hija stat membru importanti ħafna tista tagħmel ħafna ħjar f'dan is-settur u dan hu li nistgħu nagħmlu f'dan id-dawl. Kif ukoll għana ħanibatu ittra għal informazzjoni kif kollegi tagħna qalu kemm il-Kumitat tal-Impjiegi u l kumitat il-Ġdid Temporanju dwar it terrorizmu dwar il ġlieda il-Kumitat jekk najdu ter. Nistgħu nibatu witra lill kumitat liba jekk temnu li jaħjar nagħmlu dan, imma naħseb iż-żewġ kumitati għandhom biżejjed żmien illi jitkellmu fuq dil problema x'm'għandhomx biss xogħol. <laughs> Naf li dan l-kumitat li għandu ħafna żmien xid-dedika. Mela, dakul nistgħu nagħmlu u grazzi tal-li vjaġġajtu lej Brussell u il-vjaġġ it-tajjeb lura lej dik is-sabiħa Italja. U kollegi ngħaddu issa għal eh, punt numru 10 fuq l-aġenda dwar l-inklużjoni ta' suġġett ta' ksu, allegat ksur tal-Ġappun eh, eh, f'dak li għandu x'jaqsam mal-moratorju dwar il-balenar internazzjonali ħanat il-kelma l-sur Fender u għandek il-kelma għal ħames minuti. Thank you very much, Chair. And Grazie ħafna. Grazie President u grazzi eh, li dan il-Komitat tal għetatuni l-kelma biex namel stqarrija qasira fuq il-petizzjoni. F'Marzu tal-2014, il-programm ta' sajt tal-baleni tal-Ġappun Eh, ġie deċiżi li kien illegali u mhux għall iskop tax xjenza dana kienet sentenza li ħarġet mill Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja l-ICJ. Imma f'Ottubru tal-2015 ġapun iddikjara illi ser jirtira mill-ġurisdizzjoni tal-ICJ minħabba fil-sajt tal għal skop xjentifiku u u għek tinterrompi il-presidenza. Skużani, ħanitlob lil lill-mistina ta' Taljani biex joħorġu bil-kwiet u jkomplu t-taħdidiet tagħhom barra mill-kamra biex ikunu jistgħu jiffukaw eh, ikunu nistgħu nifukaw fuq dan il-punt. Keġobkom, possibbli? Awek, aw il-pulizija, l uffiċal u xaħat jħor li għat taħdita bejnietom, jimporta toħorġu. And uh, now the floor is back to you. Yeah. Nerġa' dilek il-kelma. Grazzi ħafna. Madankollu f'Ottubru 2015 il-Ġappun iddikjara illi ser illi kalli biħsibu jirtira mill-ġurisdizzjoni tal-ICJ minħabba fil-sajt tal-balenja skopi ċentifiki u l-ġestjoni u l-isfruttar tal-rizorsi tal-bahar. Imma bat f'Novembra 2015 il-Ġappun ħabbar illi ser ikompli b'dan is-sajt fl-Antartiku taħt il-programm il-ġdid tiegħu New Rep A minkejja fis-sentenza tal-ICJ. Eh, il-pjan tal-Ġappun huwa li joqtol 4000 il-balena differenti fuq periodu ta' 12 il-xar, ġifiri 333 kull sena. Biex ikun konformi ma' sentenza tal-ICJ, l-IWC il-Kommissjoni ta' Sajt tal-Baleni jaddit żewġ riżoluzzjonijiet fil-2014 u 2016. U ma' qalu il ma jistawx inħolġu permessi speċjali iżjed għal sajt tal-baleni xjentifiku qabel ma' il-Komitat Xjentifiku tal-IWC jikkonferma li dawn il-permessi ikunu sodi xjentifikament. Imma l-istess Kumitat konkluta konkluda illi New Rep A ma jilħaqx rekwiżiti għal sajt għal skop xjentifiku minħabba li ma jenata ġustifika għall-użu ta' metodi letali. Mill-2015 law il-Ġappun għatel 666 il- balena minki whale taħt il-programm New Rep A. F'Novembru 2016 il-Ġappun introduċa New Rep NP, dana il-programm ġdid tas sajt tal-baleni għal-Paċifiku tat Tramuntana bit-tir illi jibdew il-kaċċa tal-baleni fl-2017 u jieħdu 134 il-balena saj u 170 il-balena minki kull sena joqtluhom kull sena fuq perjodu ta' 12 il-xar. Il-Ġappun għal darbohra qal illi ma rnexxilux jikseb appoġġ mill-IWC għaliex il-programm għal darbohra ma kienx ġustifikati li kien skop ta' riċerka, imma bat f'Novembru tal-2017 il-Ġapun reġa fetaħ l-istad anzi għala l-istaġun tas-sajt u hemmhekk kien qatel iżjed minn 200 eh, il-balena. F'Ġunju tal-2017 il-Parlament tal-Ġappun qabel illi għandu jkun hemm liġi ġdida fuq il-sajt tal-baleni. Lan tal-liġi kien illi jerġa' jinbeda is-sajt kummerċjali. Apparti mill-azzjonijiet tal-Ġappun li morru kontra l-proċess tal-IWC u sentenza tal-ICJ, il-Ġappun qed jiksar ukoll il-Konvenzjoni fuq il-Kummerċ Internazzjonali tal-Ispeċi fil-Periklu, sajtis il-balena edha f'appendiċi wieħed tas-sajtis u l-Ġappun m'għandux riserva għal baleni tal-tramuntana tal-Paċifiku imma xorta waħda jintrod ibiħ il-laħam tal-balena saj għaskopijiet kummerċali. Mill-2002 il-Ġappun introduċa iżjed minn 1400 il-balena mill-Libħanta Nazzjonali fis-suq tiegħu. Fil-fatt, il-ksur tal-Ġappun tar-rekwiżiti CITES issa qiegħed fuq l-aġenda ta' din il-ġimgħa tal-Kumitat Permanenti CITES li qed jintaqa' f'Ġinevra. Fl-introduzzjoni tal- eh, ftajim ta' sħobija ekonomiku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun dwar il-iżvilupp sostenibbli, l-Kummissjoni Ewropea tajt illi brabta ma' obbligi internazzjonali l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għandhom impenn biex implementaw b'mod effettiv l-obbligi tagħhom taħt il-ftehimijiet ambjentali multilaterali. Il-Konvenzjoni Internazzjonali għal Regolamentazzjoni tas-Sajt tal-Baleni hija tip minn dan il-ftejmijiet. Apparti minn hekk is-sajtis tissemma speċifikament fid-dokument illi semmejt qabel u tajt li l-Ġappun qiegħed eh, jagħmel ksur ċar tas-sajtis billi ibieħ il-baleni sej. L-Unjoni Ewropea għandha politiki sodi kontra il-sajt tal baleni għaskopit kommerċjali u xjentifiku tal-aħħar 10 snin kemm il-darba qalet li hija imħasba dwar l ekim sejħa programmi ta' sajt xjentifiku tal-Ġappun. Apparti minn hekk fir-riżoluzzjoni tal-2012 il-Parlament innota illi hemm diverġenzi serji bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun fuq kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni tas-sajt u s-sajt għal-baleni. Speċjalment is-sajt għal-baleni tal-Ġappun taħt eh, l-iskuża ta' sajt xjentifiku L-Unjoni Ewropea sejħet għal diskussjoni usa fuq il-kwistjoni tal-abolizzjoni tal-kaċċa tal-baleni u l-kummerċ tal-prodotti mill-baleni. Fir-riżoluzzjoni tal-2016 il-Parlament innota l-Unjoni Ewropea bħalissa qiegħda involuta f'negozjati mal-Ġappun għal ftehim ta' sħobija strateġika u ftehim ta' kummerċ ħieles il-Parlament sejjaħ fuq il-Kummissjoni, fuq l-IAS u fuq l-Istati membri biex dawn ikomplu jinvolvu ruhom mod kontinwu mal-Ġappun fuq il-kwistjoni tal-ekim sejjaħ sajt għal skop xjentifiku sabiex din il-prassi tinqata' fl-2017, fil-rezoluzzjoni tal-2017 dwar il-sajt tal-baleni fin norveġa il-Parlament semma wkoll illi kien hemm żieda fil-kummerċ ta' prodotti mill-baleni bejn il-Norveġa u l-Ġappun u dan jemmina ir-regolamenti CITES. Bil-maqlub ta' dak li temmen il-Kommissjoni ħna nemnu illi il-negozjati kummerċali attwali huma opportunità eċċellenti biex inqajmu din il-kwistjoni tas-sajt tal-baleni u biex inħeġġu lill-Gvern tal-Ġappun biex ikun konformi mal-liġi internazzjonali. L-Unjoni Ewropea titturi turi illi se jtieħu kull opportunità li tista biex iżżomm mal-impenni pubbliċi li ħadet biex tipproteġi l-baleni. Jekk ma tagħmilx hekk, il-pubbliku Ewropew mhux se jkollu l-ebda għażla li filli jassumi illi il-politiki ta' konservazzjoni tal-Unjoni Ewropea qegħdin huma saġerati bi skuża eh, ekonomika. Grazzi ħafna. Grazzi. Naddi għal rappresentanti tal-Kommissjoni, Sur Rixir Sur Kirulu. Grazzi ħafna, Signora President. Fisem il-Kommissjoni, jiena nixtieq l-ewwel qed ringrazzjan lill-petizzjonant tal-li qed eh, jirrappreżentaw hekk it-ħassib leġittimu ta' ħafna ċittadini Ewropej dwar is-sajt tal-baleni fil-Ġappun. L-Unjoni Ewropea wkoll hija ħasba. u aħna għandna impenn sħiħ għal eh, konservazzjoni ta' din l-ispeċi. Kif tafu fl-Unjoni Ewropea s-sajt tal-baleni mhux permess u anka e, l-importazzjoni ta' prodotti mill-baleni għal skopit kommerċali hija projbita. U l-Unjoni Ewropea segwit ukoll dejjem il-moratorium globali fuq is-sajt tal-baleni U nista' ngħid ukoll l-Unjoni Ewropea ħadet pożizzjoni ċara kontra il-kummerċ tal-prodotti mill-baleni skont il-kuntest tas sajtis F'din l-aħħar sena konna attivi ħafna tkellimna kontra il-sajt ċentifiku għal-baleni fil-Ġappun. Forsi tiftakru li fl-2014 l-Unjoni Ewropea laqat is-sentenza tal orti Ewropea tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja illi kienet eh, talbet il-programmi tal-Ġappun jiġu suspizi L-Unjoni Ewropea wkoll użat ċertu strumenti biex twaqqaf il-ħruġ ta' permessi speċjali għas-sajt tal-baleni. Fl-2016, fil-kuntest tal-Kummissjoni Internazzjonali tas-Sajt tal-Baleni, l-Unjoni Ewropea appoġġat riżoluzzjoni illi talbet li jiġu ċarati il-permessi xjentifiċi. U din is-sena f'Jannar, f'Marzu, f'Lulju, l-Unjoni Ewropea esprimiet mod pubbliku tħassib tagħha dwar il-programm ta' sajt tal-baleni tal-Ġappun u tħassib u tħassib ta' Unjoni Ewropea dwar eh, l-intenzjoni ta' Ġappun li tista' tukoll għal-baleni sej. Madankollu, Sinjor President, il-provi juruna illi il-Ġappun ma taffix daqsxejn xejn il-pozizjoni tiegħu baqa' f'konfront eh, magħna, forsi tiftakru li mis-sentenza tal-qorti law il-Ġappun kompla jwebbes rasu billi eh, eżenta s sajt minn dawk l-oqsma illi għaw taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti. Iġifiri, li nużaw il-negozjati mal-ġappun biex namlu l-om pressjoni ħabba il-kwistjoni tas-sajt, jista' jkollu impatt qawwi mhux biss fuq ir-rabta bejn il-Ġappun u l-Unjoni Ewropea, imma aħna niddubitaw kemm dan jajna niksbu lantana ġifri li nwaqfuhom milli jistadu għal-baleni. Aktarx ser wassal ukoll biex innaqqas l-opportunitajiet li għanna illi niddiskutu mal-ġappun kwistjonijiet ambientali oħra. Madan kollu, il-ftajim kummerċali qed innegozjaw għandu wkoll dispożizzjonijiet li permettilna niddiskutu kwistjonijiet eh, eh, ambientali u forsi ftejmiet ambientali għal-futur mal-Ġappun dan anka fil-kuntest tas sajtis u dan huma opportunitajiet li aħna eventwalment beħsibna nużawhom. Imma eh, biex nisfruttango rridu nkunu tnejn u rrid ikun hemm rieda min-naħa tal-Ġappun ukoll mhux min-naħa tagħna biss. Madankollu, kollu, Sata tant, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha ser ikomplu jinteressaw din il-kwistjoni fil-fora multilaterali fejn ikun hemm l-opportunità. U f'dan ir-rigward ħansemmi żewġ affarijiet. Bħalissa l-Unjoni Ewropea qiegħda tipparteċipa fil-Kumitat Permanenti tas CITES u qed nagħmlu pressjoni fuq il-Ġappun biex eh, jikkonforma ruħu eh, f'dak li huwa il-sajt tal-baleni sej. Fil-fatt tal-ħodu informawni illi bħala riżultat ta' din il-pressjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea u ta' oħrajn, il-Ġappun issa ser ikollu jaċċetta żjara mis segretarjat tas-Sajtis fix-xhur li ġejjin. Hemmhekk se investigazzjoni dwar eh, il-fatti il informazzjoni tal-Ġappun fuq is-sajt tal-baleni. Dan ma kienx riżultat ideali għalina ridna xi ħaġa oħra, imma l-men huwa pass fid-direzzjoni tajba. It-tieni ħaġa, Sinjor President, f'Settembru l-Kummissjoni ippreżentat il-proposta tagħha għal pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għat tliet laqat li ġejjin tal-Kummissjoni Internazzjonali dwar is-sajt tal-baleni. U din il-proposta daqt tkun eh, ser joħkun hemm deċiżjoni tal-Kunsill dwara, Aħna fija qegħdin intennu l-appoġġ tagħna l-moratorium u eh, qegħdin eh, nappoġġaw ukoll li jkun hemm permessi speċjali għal kwistjonijiet xjentifiċi dawn huma kwistjonijiet li juru l-Unjoni Ewropea ser tibqa' favur il-konservazzjoni ta' dawn l-ispeċi ta' ħut u ser eh, nibqgħu involuti ftit kwistjoni tas-sajt tal-baleni min-naħa tal-Ġappun. l tajba, kif għadu kif qal il-kollega, il komissjoni tagħmel ħafna sforzi biex nindirizzaw dil kwistjoni fil-fora kollha fejn ikun possibbli. Minn perspettiva kummerċjali għandna kapitlu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli illi seri provdina bi pjattaforma addizzjonali biex ikunu nistgħu nibdew diskussjoni mal- Ġappun dwar kwistjonijiet ambientali illi għandhom anka relevanza minn perspettiva kummerċali. Dwar il-laħam tal-balena u l-importar tal-laħam tal-balena, dana kif għal il-kollega huwa iprojbit fl-Unjoni Ewropea. U allura il-Kummissjoni ma tqis illi s-sajt għal-baleni hija problema kummerċali per se u għalhekk mhuwiex suġġett li jaqa' direttament taħt il-politika kummerċali tal-Unjoni Ewropea, Kifet għanna ċertu strumenti biex inkunu nistaw nqajmu dawn il-kwistjonijiet ambientali, nistaw nisfruttaw il-kapitlu li semmejt qabel. Imma fuq livell intern id-deċidejna illi jekk namlu wisq pressjoni fl-aħħar mill-aħħar taħdem kontrina għaliex il-Ġappun imbagħad eh, nibdew ingerxuh. Allura f'termini tal-istrumenti politiki li għanna, naħseb illi ek nistaw nindirizzaw il kustjoni nistaw nisfruttaw il-kapitlu dwar il-kummerċ u l-izvilup sostenibli illi kif issemma jagħmel referenza anka għas-sajtis. Grazzi ħafna issa. Ħa naddi l-kelma lill-kollegi nibdew bis-Sinjura Mineh. Grazzi. President, jiena nixtieq nirringrazzja lill petizzjonant illi ġabar ftit inqas minn 276 l-elf il-firma għal din il-petizzjoni nappoġġa it-talba tiegħu. Il-baleni huma speċi e, perikolata ħafna u internazzjonalment kien hemm moratorium fuq is-sajt tal-baleni mill-1982 law. Imma fil-Ġappun kull sena hemm mijiet ta' luf ta' baleni li qed jinqatlu għal xejn. U is-sajt Eh, imma fil-ġappun saħan eh, kif qed ngħid fil-ġappun qed ikomplu joqtlu il-baleni bl-iskuża ta' riċerka xjentifika. fil 2016 kien insistenza kbira biex din il-kwistjoni tiġi solvuta permezz ta' taħdita politika. Il eh, mandat minnaħa tal-ġefta talab illi l-Unjoni Ewropea tieħu passi. L-Unjoni Ewropea qalet li ma tistax tagħmel pressjoni fuq il-Ġappun, imma nafu illi il-Ġappun kien eh, neħal proibizzjoni il-ċertu sajt wara pressjoni minn l-Istati Uniti. L-Unjoni Ewropea ħerqana ħafna biex tamel fejn kummerċjali mal-Ġappun imma l-Ġappun ukoll u għalhekk għandna opportunità unika biex innaqsu il-kaċċa għal baleni. Ejja segwu l-eżempju tal-Istati Uniti biex eh, din it-tradizzjoni bla sens u obsoleta tinqata darba l dejjem. Il-kellim li miż. Iva, jiena naqbel mal-Kummissjoni. Jiena ma naħsibx illi is-sajt tal-baleni għanna norbtuħ mal-negozjati eh, dwar l-FTA mal-Ġappun u nikkompromettu s-suċċess ta' dawk il-negozjati għalfejn għaliex iż-żewġ naħati iridu jinħu ftehim sal-aħħar tas-sena sa dan diġà smajtu s-sena l-oħra b'sente ilu iva tajjeb iridu nilħu konklużjoni tal-negozjati. Imma dan mhuwiex sempliċiment ftehim kummerċali, Jekk inħarsu lejn l-Istati Uniti, naraw illi il-President tal-Istati Uniti ddeċida li ħassar it-TTP. U aħna għandna bżonn dal-ftajim mal-Ġappun biex nagħtu mputtatura lil ftejmiet kummerċjali madwar id-dinja. Allura, jekk nilħu il jekk intlaħaq ftehim mal-Ġappun sal aħar ta' din is-sena x'ħajġu minn dil petizzjoni jiena mhux qed ngħid li m'għandniex naqbżu għal-baleni, bla dubju ta' xejn għanna nikkondanaw is-sajt tal-baleni, imma forsi di petizzjoni għanna nalqwa u nitolbu l petizzjonant biex jiftaħ petizzjoni ġdida ħalli dika eh, servi biex inżommu pressjoni fuq il-Ġappun. Imma naħseb illi bħalissa illi eh, inħaltu dawn is sewġ kwistjonijiet naħseb li ma jagħmilx sens, speċjalment jekk il-negozjati ser jiġu konklużi sal-aħħar ta' tis-sena. Is-Sinjura Hazekamp. Iva, grazzi ħafna. Jena nixtieq nirringrazzja l-petizzjonanti mill-grupp konservazzjoni tal-Baleni u Dnifel. Grazzi tal-li resaqtu dil-petizzjoni. Huwa suġġett urġenti ħafna għaliex fl-1982 il-Kummissjoni Internazzjonali dwar is tal-Baleni introduċiet moratorium fuq l-attivitajiet kummerċali kollha tas-sajt tal-baleni u dak il-moratorium għadu fis-seħ biex bekk niproteġu il-baleni u nipermettu li l-istok tagħhom eh, jerġa' jieħu ir-ruħ. Madan kollu għatem xiftit pajjiżi fosta minn ġappuni li xorta għadhom qed jistadu għal-baleni. Min mintu ġiet introdotta din il-projbizzjoni, il-Ġappun għatel iżjed minn 20,000 il-balena u il-Ġappun fis-snin il-ġejjin qed jippjana illi joqtol mal-4,000 oħra. Sanaw nafsilu, nofsilu, Signor President, il-Parlament ressaq riżoluzzjoni b'saħħita illi fiha sejjaħ fuq il-Ġappun biex dan iwaqqaf is-sajt għal-baleni. U dak kien meta l-Unjoni Ewropea diġà kienet tinnegozja l-FTA mal-Ġappun, il-Parlament hemmhekk sejħet fuq il- Kummissjoni biex tuża l-okkażjonijiet kollha multilaterali u bilaterali biex tagħmel pressjoni fuq il-Ġappun. Imma l-Ġappun xorta kompla jistat. U illum stess, ftit ta' snin ilu, inħareġ video ta' eh, baleni fil-oċean ta' nofsinar li qed jinqatlu bil-harpoons. U dan il-video mhux tissamma dan inġibet xi ħames snin ilu. Ma kienx inħareġ għaliex il-gvern tal-Awstralja kien iprojbixxa illi dan eh, jinħareġ fil-pubbliku, iprojbixxi ħaliex beża li ikun hemm ħsara fuq ir-relazzjonijiet pubbliċi u naħseb din hija qaru każa. Il- eh, dritt tal-espressjoni u l-inħarsu l-ambjenti, l-annimali, hija xi ħaġa importantissima, ħafna set importanti mill-interessi ekonomiċi tal-gvernijiet. Jina nirringrazzja l komissjoni tal-ispjegazzjoni u tal-appoġġ tagħhom lejn din il-kwistjoni. Sandi sewċ mistoqsijiet. Intom L-ewelet spiegajtu kif għajibtu il-kustjoni mal-IWC fil-qasajtis, imma blima mod poġġejtu pressjoni fuq il-Ġappun biex iwaqfu is-sajt għal baleni matul in-negozjati kummerċjali. Il-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni semma speċifikament il-negozjati kummerċjali tal-EFTA. U F'dan il-ftejm kummerċjali, il-Kommissjoni għalfejn ma qalet xejn fuq is-sajt tal-baleni. Għalfejn sempliċement qed intajdu l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun jieħdu pen biex jimplementaw effettivament l-obbligi tagħhom skont il-ftejm ambjentali multilaterali. Għalfejn tajdu hekk sempliċement b'mod vak għaliex ma tispeċifikawx li qed referu għas-sajt tal-baleni għax hemm ksur ċar tal-regolamenti tas-sajtis bħala punt ta' ordni tajt il-President. Il-Kummissjoni spiegat il-pożizzjoni tagħhom eh, tistgħu taqblu magħhom, tistgħu ma taqblux, imma naħseb li ċaraw il-pożizzjoni tagħhom sew. Allura, ma nistawx nitolbuhom jerġgħu jkomplu jispjegaw, imma somma dawk il-mistoqsijiet tista' tagħmilhom forsi fuq livell bilaterali jekk ir-rappreżentanti mill-Kommissjoni ma lest il is-Sur Marjas. Kazza ħafna, Signor President. Il-kwistjoni tal-sajt għal-baleni kemm il-Ġappun u minn Norveġa diġa ġi diskussa kemm il-darba fil-Parlament Ewropew, jiena fuq din il-kwistjoni diġa tkellimt u anka kollegi oħrajn, u saħan sitra ivvutajna ivvutajna kontra l-Ġappun għaliex dan qiegħed jikser il-moratorium internazzjonali fuq is-sajt għal-baleni. Il-Ġappun diġa biċċa litteralment 20,000 il-balena u qed jippjana li jerġa' jbiċċer 4000 oħra. Iġifieri fi ftit krim il-Ġappun qed jagħmel li Mua mm, Huwa responsabbli qudiem kulħadd qudiem ħadd qed jaġixxi eh, l in mill-liġi internazzjonali u peress li ħadd ma qed jieħu miżuri kontrih ser ikompli jagħmel kif qed jagħmel bħalissa u ser jikser anke f'tejmijiet internazzjonali oħrajn. Jiena nixtieq nifraħ lil petizzjonant għaliex fl-aħħar għaw xi ħadd e, grupp inti tirrappreżenta grupp illi ġabar 276 il-firma. Issa hekk li huwa interessanti huwa illi il illi essenzjalment huwa illi din l-kwistjoni tkun kapaċi timblokka in-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun in-negozjati kummerċjali. Iġifiri, permezz ta' din il-petizzjoni, il-petizzjonant huwa preżenti wkoll fin-negozjati kummerċjali. Permezz tal-Komitat Peti, iċ-ċittadini issa jistgħu semmaw leħinhom ma nistax nippermettu illi dawn it-tip ta' negozjati isiru Eh, wara bibin maluqa, speċjalment minħabba l fat li tant huma importanti. Aħna diġa rajna kif jitbiċru dawn il-baleni bil jinqatlu bil-harpoons. U mhux possibbli li fi żminijiet tal-lum nippermettu illi dan ikompli iseħ. U ma sabu eh, skuża għalu li dan is-sajn qed jagħmlu ħadd skopijiet xjentifiċi, imma dan mhux minnu, da irid jieqaf u dan japplika wkoll għan-Norveġa. Nixtieq ngħid il-Kummissjoni illi l-laħam tal-baleni minn Norveġa qed jiġi esportat u qed jgħaddi mill-portijiet Ewropej. U jiena nsaqsi dan kif jista' jseħħ jekk dan huwa ksur tad-dispożizzjonijiet? Il-messaġġ tiegħi huwa illi hemm bżonn nibatu messaġġ ċar lill-Ġappun u biex il-Ġappun jirċievi messaġġ ċar irid ikun hemm riżultati konsegwenzi prattiċi. U dawn il-konsekwenzi jridu jkunu diskussi, jridu jkunu diskussi fin negozjati kummerċali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun. Iva, il-ftem kummerċali huwa wieħed importanti u jrid jirnexxi imma il-bnedmin u l-Unjoni Ewropea ma jistawx jibqaw jagħtu darhom li tbiċċir tal-baleni għal eh, ħafna raġunijiet differenti u għalhekk jiena nappoġġi nappoġġa lil petizzjoni u naħseb li l-Kummissjoni għandha ssib mod kif tressaq din il-kwistjoni qudiem il-Ġappun u tispjega illi ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun ma jistax eh, jagħmel progress jekk ma tiġix solvuta din il-kwistjoni jekk aħna nalqu din il-petizzjoni, se nkunu qed inkoraġġixxu lill ġappun u anke lin norveġa Aħna li rridu għal nibatu messaġġ ċar, jiena għalmenu minna ħatijaj inkompli nappoġġa din il-petizzjoni, trid tinżamm miftuħa u nemmen li l kummissjoni għanna nistidnuha tkun iżjed attiva, iżjed kreattiva u għandha sib mod kif trasaq din il kwistjonijiet qudiem il-Ġappun. Grazzi ħafna. Issa verament għanna nalqu dan id-dibattitu il-kelima li jmiss fil-qasir kemm jista' jkun. Iva fil-qosor għax naħseb diġà ntqalu ħafna affarijiet jiena naqbel għal kollox ma dak li għadu kif qal sur Marjas u ma naqbilx assolutament ma dak li qal sur Valenza. Għaliex naħseb li l-Unjoni Ewropea ftit li xejn tista' tkun kredibbli jekk minħabba f'tajim kummerċjali nippermettu illi tisparixxi speċi jew titbiċċer tinqatel, inkunu qegħdin nagħtu eh, l-impressjoni illi qed nagħtu darna liċ ċittadini u minflok qegħdin nagħtu eh, prominenza l-interessi kummerċjali tagħna. Ma jistax ikun dan, ma nistawx nagħtu din l-impressjoni aħna. jiena naqbel ukoll illi iva fil-fatt hemm iżjed minn 250 firma il-filma illi hemm messaġġ warajhom. Kif qed ngħid ħajkonna lebda awtorità qudiem pajjiżi oħrajn meta nagħmlu ftehimiet kummerċjali jekk noqogħdu nippermettu dejjem illi dawn e, jinjoraw il-liġijiet internazzjonali għall iskopijiet għall interessi li kulħadd jaf x'inhuma. Ġifieri naqbel il-petizzjoni tinżamm miftuħa. Grazzi ħafna. Issa se nerġa' ngħaddi għas-sur Fender jekk hemm xi ħaġa li tixtieq iżid tista' tagħmel dan fil-qasir kemm jista' jkun. Grazzi ħafna ftit kumenti tal-aħħar. Grazzi lill kummissjoni u anke għal pożizzjoni li ħadu rigward din il-kaċċa illegali tal-baleni mill-Ġapan. Aħna kontenti mix-xogħol li diġà sar imma xorta naħsbu illi għandna nagħmlu aktar u dan il-punt għandu jissema fil-ftejn ta' kummerċ ħiles. Issa rigward iż-difna ta' tango dejjem importanti s-saqsi jekk xi ħadd irid jisfen it-tango għax jekk ma saqsix ma tkunx taf irriċjole. Grazzi ħafna. Ħanejt xi ħaġa forsi mixir għaxejn. Jina naħseb li hawnhekk għandha tkun eh, xi ħaġa politika il-Kommissjoni privat tagħti il-pożizzjoni tagħha u jien għandi pożizzjoni differenti fil komitat hawnhekk mela. Ħan niċċekkja magħkom x'nista' nagħmel. iżomm il petizzjoni miftuħa u ngħaddu nibatu itra politika b'mod dirett lill-Kummissarju lil kummissarju Cecilia Malmstrom u ngħidula illi dan eh, kien suġġett ta' diskussjoni fil-Kumitat illum u hemm tħassib kbir fuq u rridu illi tkompli bin-negozjati tal-kummerċ naturalment imma nixtiequ insaqsuha biex tikkonsidra dan il-fatt għaliex dan huwa it-tħassib ta' kważi 200 u 70,000 ċittadin tal-Ewropa. Din mhix ħaġa li tista' twara bla doċċ, hija xi ħaġa li tħassibna ħafna, jiena naħseb li din hija t-triq il qudiem U qed nara li qed taqblu is-Sur Marjas fil-qasir ħafna. Iva fil-qasir ħafna. Jiena naħseb illi fl-ittra tal-Kummissjoni għanna nsembu l-vot tal-Parlament Ewropew illi ta' espressjoni ċarja fuq dan is suġġett Unbat minn hemmhekk għanna insaqsu għall-applikazzjoni massima tal-vot rigward il-proposta illi għanna hawnhekk it-talba mill-petizzjonijiet. Dan għandu jkun il-messaġġ u l-ispirtu tal-itra illi se nibatu lill-Kummissjoni. Minn hawnhekk issa ma nafx nistawx nibatu kol il-rapport tana lil-Kumitat tal-Ambjent għal aktar azzjonijiet. Jina naħseb illi din tkun xaħġa bizzejiet. Iva nistgħu namlu għatajt il-President u jiena naħseb li l-petitioner għandu ikun kuntent din il-ħaġa wkoll għax din hija xi ħaġa li ma wix tas-soltu. Eh? Normalment tkun xi ħaġa bejn l-istituzzjonijiet. Issa din itra personali l kummissarju responsabbli minn negozjati. Grazzi ħafna, hekk se nagħmlu mela, grazzi ħafna tal-li ġejt, grazzi tal-li Eh, semmejt l-importanza ta' dan is-suġġett, issa se ngħaddu għal punt numru 11 li huwa il-preżentazzjoni tal-istudju li jagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-liġi ta' l-Unjoni, l-odot u l-isfidi. Nixtieq nistiden lis sinjura Marta Balestreros eh, mill-konsulta legali u politika biex ittina l-preżentazzjoni tagħha. Grazzi. Good morning. Bonġu. Jiena Marta Vajasteros, jiena avukat u konsulent għal kumpanija Milje illi taħdem fuq eh, il-monitoraġġ u l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni f'ħafna aspetti imma bot partikolari fuq l-ambjent. Jiena illi nikolabora mal-Parlament eh, Ewropew għal aktar minn 8 snin, kważi kull sena. Inħares lejn ir-rapport annwali tal-Kummissjoni kull sena u eh, nagħmel evalwazzjoni ta' x'inhi s-sitwazzjoni. Jiġifieri dan ix-xogħol li jagħtini idea ċara ta' x'inhuma il-punti prinċipali fuq l-evoluzzjoni li se nipprova nikkonċentra fuqha illum. Iġifieri, jiena se nkun qed nitkellem dwar l-atturi prinċipali u x'kienet l-evoluzzjoni tal-involviment tagħhom fl-implementazzjoni u l-infurzar tal-politika. Imbagħad se ngħaddu l-elementi prinċipali ta' l-implementazzjoni, it-trasposizzjoni u inkolla eh, u ukoll eh, lodda ta' appoċ li għandna u l-politika ta' nforzar. Nixtieq nibda billi nirreferi għal komunikazzjoni riċenti mill-Kummissjoni Ewropea fuq is-saltna tad dritt jiġifieri li nassiguraw implementazzjoni tal-liġi tal unjoni hija fil-qalba tal-istat tad dritt għaliex hemmhekk il-setat pubbliċi għandhom jaħdmu fil-qafas tal-leġislazzjoni u jirrispettaw il-valuri tad-demokrazija u drittijiet fundamentali. Dan kollu huwa marbut mal legalità, ċertezza legali, il-projbizzjoni ta' deċiżjonijiet arbitrarji illi u allura dawn il prinċipi se jkunu l bażi ta' ħafna mill-argumenti li jiena se nuża aktar tard. L-importanza illi timplementa l il leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'kull stat membru qiegħda fuq l-anijiet tal-liġi infissa jiġifieri li nassiguraw l-implementazzjoni u l-infurzar eh, jassigura li aħna nilħqu l-anijiet eh, li nixtiequ. L-infurzar se jevita wkoll l isfidi li għandna jiġifieri bekk l-affarijiet illi għalihom tkun saret il-liġi kollha jiġu affettwati kif suppost. Qegħdin nitkellmu fuq il-liġi tal-Unjoni Ewropea dan ifisser il-leġislazzjoni tiġi approvata u implementata fl-istati membri kollha. Jekk stat membru wieħed jew tnej jew aktar ma jimplementawx il-liġi bħall oħrajn allura dan jagħmel distorsjoni fis-suq intern. Raġuni oħra hija l-kredibilità tal-Unjoni. Jekk l-Unjoni tadotta leġislazzjoni, din għandha ikolla il-mezzi biex tiġi implementata. Iġifieri, min hu responsabbli biex jassikura din l-implementazzjoni? Kien hemm ftehim interistituzzjonali riċenti fejn il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni irrikonoxxew il illi għandhom responsabilta konġunta f'dan il-qasam u din eh, ġitmurija u koll mill-ICJ fil-sentenza tal 1999 fil-sentenza li tat eh, kontra l-Italja. X'inhi s-sitwazzjoni brabta ma l-istati membri? L-istati membri skont it-trattati għandhom jieħdu l-miżuri xirqa biex jassiguraw l obbligi li joħorġu mit-trattati. Din hija rikonoxxuta minn politika oħra bħal pereżempju l politika tal-ambjent. L-istati membri huma involuti fil-proċess leġislattiv biex jadattaw il-leġislazzjoni tal-Unjoni. il kunsill huwa kol-leġislatur flimkien mal-Parlament Ewropew, jiġifieri m'hemmx skuża li wieħed jgħid li l leġislazzjoni tiġi imposta minn Brussell fuq l-Istati membri. L-Istati membri għandhom l-responsabilità u innegozjaw u approvaw il-leġislazzjoni. Allura issa r-responsabilità hija li jimplementawha. Madana kollu In-numri li għanna l-istatistika ma turix illi l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tibqa sfida għanna madwar 140 każ ġdid ta' traspożizzjoni ħażina jew inkella ta' non traspożizzjoni għandna madwar 800 new e-pilots u madwar 980 ksur kull sena dan juri l-istati membri mhux qegħdin iġorru ir-responsabilta mhumiex qed jimplementaw il-leġiżlazzjoni. Aktar figuri Ix-xejriet fl-2015 u l-2016 juru illi l ona numru ta' ksur jew inkella EU pilots kienu fil-qasam tal-ambjent anki fil-qasam tat trasport u anki fis-suq intern ma l-iktar fl-ambjent jekk nikkonsidraw il-qasam tal-ambjent il-problemi prinċipali kienu l natura l-ilma u l-kwalità tal-arja. Imbagħad fl-2016 kienu l-ilma, in-natura u l kimiċi Kien hemm diversi ksurijiet fuq eh, il-kimika u eh, l-ilma u kien hemm madwar design każ fl-2016. Dawn l-azzjonijiet li ħadet il-Kummissjoni f'dan ir-rigward kienu biżżejjed jew inkella huma biss eh, il-ponta tal-blokka silġil kbira. Meta naraw l-eżempju tal-Greċja fejn kien hemm rapporti sistematiċi miċ-ċittadini u mill-NGOs, pereżempju WWF, taraw illi kien hemm rapport fuq l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea u jidher illi fil-Greċja hemm xejra sistematika illi jiġu adottati deċiżjonijiet li jillegalizzaw l-infrastruttura, il-kostruzzjonijiet u eh, li kienu illegali u kontra il-liġi nazzjonali. Madanakollu m'hemmx azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni, forsi l-Kummissjoni m'għandix biżejjed riżorsi biex tkopri kollox imma dan huwa ksur sistematiku. X'qed tagħmel kummissjoni? Il-Kummissjoni għandha l-kariga illi tagħmel monitoraġġ u tejjeb l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u mill-2000 din il-ħaġa saret priorità fil kummissjoni fl-2002, fl-2007, fl-2008, fl-2010 dejjem saħqet dan il kummissjoni li l-implementazzjoni tal-liġi eh, Ewropea hija xi ħaġa eh, importanti immens u priorità. Imma għan kien illi jitnaqsu l il ksurijiet fil-komunikazzjoni il ġdida fuq regolamenti aħjar tal-2015 u li ġiet eh, imsemmija wkoll fl-2016 tajt li l-Kummissjoni hemm tliet oqsma ta' priorità waħda hija fuq l-azzjoni, waħda hija fuq il-monitoraġġ, jiġifieri, it-tieni li nsolvu l-problemi fl-Istati membri u t-tielet waħda hi li tieħu azzjonijiet fuq il-ksur meta ikun xieraq. Imma fil-komunikazzjoni tal-2016 qed ngħidu illi l-azzjoni se tittieħed meta din se tagħmel differenza ta' veru fejn ikun hemm priorità ta' politika, fejn eh, ikun hemm ksur sistematiku. Eh, eh, hemm aħna Greċja forsi issa il mument li nieħdu azzjoni u l-Kummissjoni qalet ukoll illi se tibda proċeduri ta' ksur mingħajr ma tgħaddi mill-EU pilot. U se tibbaża fuq l-odda tal-EU pilot meta din tkun utli b'mod speċifiku għal każ partikolari. Jiġifieri kien hemm bidla fl-evoluzzjoni tal-politika u naħseb li d-dinja importanti li l-Parlament ikun konxju minnha. F'din l-istrateġija li twaqfet mill-Kummissjoni bl-aħħar komunikazzjoni hemm elementi oħra l-strateġija, pereżempju l-Kummissjoni għamlet studju fuq in-nefqa tal-infurzar fil-qasam tal-ambjent illi uriet kemm il-politika ta' infurzar setejn biex tifranka min nefqa tal-Unjoni. u għamlet review ta' implementazzjoni wkoll biex tipprova tifhem xinu mar-raġunijiet prinċipali li għalihom l-Istati membri mhumiex qegħdin jimplementaw il-leġislazzjoni tal-ambjent. U jiena naħseb illi interessanti naraw x'inhuma il-problemi, il forsi nuqqas ta' kapaċità, forsi nuqqas ta' diskussjoni, imma fil-verità hemm nuqqas ta' sistemi li jassiguraw konformità, jiġifieri din hija xi ħaġa strutturali, mhux biss mument fejn m'hemmx rieda min-naħa tal-Kummissjoni jew inkella mill-Istati membri eh, u l-affarijiet jistgħu jinbidli irrid ikun hemm is-sistemi ta' konformità x'jekk le xejn mu se jiġru, irridu nassiguraw li jkun hemm sistemi xirqa fl-istati membri anki sanzjonijiet biex tiġi eh, implementata il-liġi. Kien hemm raġuni oħra wkoll li l-leġiżlazzjoni m'għandix biżżejjed kwalità fiha jiġifieri fl-2010 l-Kummissjoni ddeċidiet illi ittija push akbar biex ittejjeb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni bdiet b'regolament aħjar bl-istrateġija għal regolamenti aħjar fejn kull leġislazzjoni tkun approvata wara evalwazzjoni tal-impatt. Mbagħad din is-sistema tkomplit bil-proċess tar-rifit ħalli tara x'ikun l-impatt tal-leġislazzjoni. Il-Kummissjoni ħolqot ukoll pjattaformi ġodda biex tassigura aktar kollaborazzjoni ma' istituzzjonijiet Ewropej bħal pereżempju il-pjattaforma teknika għal kooperazzjoni fuq l-ambjent illi saret ma' COR mal kumitat tar Reġjuni. Il-Kummissjoni approvat ir rapport annwali u tiżviluppa politika ta' forzar. Dan se niddiskutuh aktar tard. Mela, naddi issa għal eh, Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew għandu rwol kruċjali minħabba il-seta ta' skrutinju biex tikkontrolla il-Kommissjoni imma biex bħala koleġislatur jassikura l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni. Il-Parlament jagħmel dan ix-xogħol eh, metodi differenti u forsi jista' jkun hemm ftit aktar effiċjenza f'dan, pereżempju l-Parlament eh, għandu sistema ta' rotazzjoni. Issa għaliex din hija kruċjali. Xi kultant ma twassax għal kontinwità u li jkun hemm memorja ta' storja fil-messaġġi li jagħmel. Iġifiri, il-Parlament irrid jassigura li l-membri tiegħu ikollu informazzjoni kontinwa dwar is-sitwazzjoni. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li qed taħdem tajjeb ħafna għall kummissjoni għall parlament u li mexxiet ukoll l-iżvilupp ta' elementi oħra per eżempju rapport ta' inizjattiva eh, inizjattiva propja. Dawn ir-rapporti huma utli ħafna imma ħafna drabi jaslu tard biss. U jiena naħseb illi huwa fidej il-Parlament Ewropew biex forsi jipprova jassigura impatt akbar tal-azzjonijiet tiegħu jekk ir-rapporti ta' inizjattiva propja jistgħu jiġu approvati ftit qabel milli jiġu bħalissa, pereżempju rapport fuq l-implementazzjoni tad direttiva dwar ir-responsabilità fuq l-ambjent. Eh, Il-Kummissjoni ġa qed timplementa l-azzjoni tagħha fuq rifit. Għaliex ir-riżoluzzjoni tal-Parlament waslet daqshekk tard, minkejja li kienet daqshekk utli. Azzjonijiet oħra li qed tieħu il-Parlament u illi jara il-rapport annwali kull sena imma jirċivu wkoll il-petizzjonijiet. Kemm mill-petizzjonijiet eh, iwaslu għal azzjoni mill-Kummissjoni? il numru għet jon in-numri qed jonqsu. Jiena naħseb ir wol tal-Kumitat huwa wieħed kruċjali. L-impatt jista' jiġi imtejjeb jekk il-petizzjonijiet kollha ikunu studjati sew u niprofaw nżommu il-petitioner informat kif ikun għaddej il-kas. What is the city? The EU citizens are critical in the il-ċittadini Ewropej huma kritiċi biex kun hemm implementazzjoni tal-Unjoni. Taħt artiklu 10 tat-TEU huwa ċar li ċittadini huma nkoraġġuti jibatu informazzjoni l-istituzzjonijiet Ewropej fuq eh, loqsma differenti ta' tħassib anki l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea bħalissa. Din is-sena fl-2016 kien hemm żieda fin-numru ta' ilmenti illi kienu iktar għoljien mill-2011 fejn hemmhekk diġà kellna numru għoli. is what the, the impact of those 3,000 um, complaints have. The Commission considers them as a fundamental Dak li huwa importanti u x'importanza għandhom dawn l-ilmenti illi fin-numru telgħu għal 3783. Qegħdin ngħidu illi lan u illi inqajmu kwistjonijiet ta' prinċipju aktar roli. Din hija kwistjoni illi forsi tista' tiġi mistoqsija mill-Parlament għalfejn il-proċedura ta' ksur għandha biss għajjem eh, kwistjonijiet ta' prinċipji aktar wiesa għax m'għandux ikun hemm illi tqajjem kull tip ta' punt ambjentali. Ikun interessanti nifmu kif il-kwistjoni ta' prinċipju aktar wiesa huma mifuma u kif tagħti l-interpretazzjoni l-Kummissjoni. Jekk nikkonsidraw l-involviment tal-ċittadini Ewropej jew dawk li jagħmlu l-ilment, fit-tmeninijiet u d-disnijiet, disajnijiet, il-Komissjoni kella dialogu iktar mill-qrib ma dawk li jitfgħu l-menti. Jiena rajta din għal żmien qasir fil kommissjoni u meta kien hemm il-ment il kummissjoni tista' tmur lura għal min jagħmel il-ment biex tikseb iktar informazzjoni. Jew tiddiskuti wkoll xi argumenti biex tiġibet kontra argumenti għal dawk l-argumenti li jkunu e, e, qed jagħtu l-istati membri. Bħalissa din l-affar din ħaġa nbidlet. M'hemmx regoli imma dak li jippreżenta l-ilment ikun miżmum jistenna wara li jkun ippreżenta l-ilment wara l ta' taraf li tkun irċifiet, tirrikonox li tkun irċifiet l-ilment, Umbat tinforma lil dak li jitfall il-ment fuq kull pastijiet ittieħed ta' volja mhux dejjem imma għandu jkun dejjem. U l-perjodu ta' investigazzjoni u l-ittra sakemm tintbat eh, deċiżjoni jekk tkun li għandi xtinala jew le m'għandux tkun iżjed minn sena. Imma barra minn tliet 3700 il-ment reġistrati fl-2016 270 biss bdew nidew EU pilots. Dan din qiegħed fir-rapport tal-Kummissjoni fejn jgħid li 3026 inalqu aktar mhux tal-istess sena kienu minn snin ta' qabel, eċċetera. Immux inhu l-każ minn minn 3783 mit 3026 eh, inħalqu il-Komissjoni ma ħassix li kien f'daw l-eżempji dawk jaqgħu taħt leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u kompetenza tal-Komissjoni. Jien jidhir li dan huwa numru għoli ma m'hemmx iżet informazzjoni fir-rapport annwali, allura forsi hemm ikun hemm iktar informazzjoni li tkun taħtieġa. U l-Parlament Ewropew qed jitlob għar-riżoluzzjoni kienet jitlob għal adozzjoni ta' regolament li jistabilixxi ir-regoli tal-proċedura amministrattiva u allura regoli ta' ksurijiet infringement jista' jitlob għal iktar informazzjoni fir-rapport li ġej li ġej mill-Kummissjoni Ewropea. Transposition <coughs> are also um, it-trasposizzjoni tad-direttiva titnaqsu wkoll hemm qatt ta' każijiet kattaksurijiet li huma 790 każ ta' traspożizzjoni tard. Eba Mura l-punti prinċipali. The um, the Commission not only looks at the uh... Il-Kummissjoni ma tħares biss lejn it-trasposizzjoni lejn iż-żmien ta' trasposizzjoni ta' leġislazzjoni ma titħol fit trasposizzjoni korretta ta' leġislazzjoni u allura tuża eh, studji apposta u tabelli ta' korrelazzjoni waqt li dan għandu jkun ir-responsabilità tal-Istati Uniti biex dawn huma dawk li jikkomunikaw il-leġiżlazzjoni trasposta lill-Kummissjoni u allura jkun iktar faċli għall-Istati Membri li jikkomunikaw liema dispożizzjoni saret it-trasposizzjoni il-verità hi li l-Kunsill b'mod sistematiku maċċettax obbligu fuq l-Istati membri li jagħmlu dan. Allura bħalissa, għavolja l-Kummissjoni l-Parlament talbuha din, il-Kummissjoni bħalissa twettaq iktar studji mod sistematiku għed tistudja u tara trasposizjoni kif qed issir imma dawn ir-riżultati qed jibqgħu konsidrati e, konfidenzjali. F'minħa l-oħra din hija informazzjoni allura sottomessa huma daw jaqgħu taħt id-dritt l informazzjoni U l-Kummissjoni għandha diskrezzjoni tuża dawk l-istudji jew le. Normalment imma dawn ikunu outsourced għall konsultants allura l kummissjoni mhux neċessarjament taqbel magħhom jew taġixxi magħhom. Allura il-Parlament Ewropew jista' jsegwi b'dan u jassigura il-Kummissjoni għandha il-risorsi biżejjed biex isiru l-istudji sakemm l-istati membri eh, ma twettaqx dawn l-istudji. Nistgħu nafsu fuq il-Kummissjoni biex il-Kummissjoni tara li jkun hemm iżjed kuxjenza u għarfien dwar dan. U nixtieq forsi nispiċċa billi fuq xi kliem fuq il-proċedura ta' ksurijiet ta' infringement waqt li hu ċar li kien hemm xejra biex jitnaqsu proċedimenti ta' ksur, speċjalment is-sena l-oħra, u hemm xejra ċara illi daw di proċedura ta' ksuri effettiva u għandha effett ta' deterrent il-fatt li m'għandix regoli li jorbtu fuq l-menti. Okay. Um, I think the European Parliament... Naħseb il-Parlament Ewropew jista jikkonsidra jew għandu jissokta jitlob il-Parlament, il-Kummissjoni biex jissottomet biex toħroġ proposta regolament biex jassiguraw illi li daw ir-regoli jkunu jorbtu legalment. Grazzi. Ma naqbilx xejn ma dak li jettajt li l-azzjonijiet li l-Parlament Ewropew qed jieħu qed inaqqas qed jonqos jekk Jekk tinnota l-proċedimenti ta' ksurijiet bħala għodda, għahet tin nkunu proattivi, aħna fi dialogu mal-Kummissjoni. Allura ksurijiet ta' għal proċeduri ta' ksurijiet għandhom ikunu ftit kemm jista' jkun. Għaliex għandha għandna nisforzaw il istati membri jidru dim il-qrati. Paġna 27 turi dan l-aħħar paragrafu qabel 1.2.4 hija xi ħaġa li aħna għandna verament eh, nikkonsidraw. Hemmhekk hemm fejn ma naqblux assolutament il-Parlament u dan il-Komitat qed nieħdu ħafna qed nagħmlu ħafna żjajjar biex ta' tiftix ta' fatti fact finding missions edin jihdu azzjonijiet għalla volja mhumiex edin waslu għal proċedimenti ta' ksurijiet jiena kburija eh, b'dan għax il-kwalità żdiedet meta n-numri qed jonqsu l-kwalità qed tiżdied tittara di korrelazzjoni tnamilha ċara. Issa, rappresentant tal komissjoni Is-Sur Noċes. War nofsin il-tajjeb, sin Ċer, onorvali membri, grazzi ta' tagħkom f'da l-istudju juri l-progress li wasalna liħ għall-implementazzjoni aħjar u konformità tal-liġi Ewropea, turi u l sfidi li għanna qudimna. L-effett tal-applikazzjoni tal-liġi Ewropea ġdida huwa ta' beneficju tal-politiki Ewropej u ċittadini Ewropej l-applikazzjoni tal-liġi tassigura li l-kumpaniji jistgħu jgawdu drittijiet tagħhom u jkollhom redress kif suppost meta dritt tagħhom ikun miksura. Allura li nassiguraw l-implementazzjoni tibqa' ta' priorità għolja għal dil-Kummissjoni. Nixtieq najt li kien hemm qatt ta' żviluppi sinifikanti <coughs> approċċ eh, olistiku f'dak li għandu x'jaqsam ma' proċedura ta' ksurijiet fuq l-applikazzjoni aħjar tal-liġi 2016. Daw l iżviluppi jwieġbu ħafna kwistjonijiet li tqajjimtu fl-istudju tagħkom. Il-politika tal infurzat saret iżi strateġika aktar ifukata qed nagħtu priorità għal l-iktar ksurijiet importanti u l-effetti li dawn għandhom, il-ksurijiet li għandhom fuq iċ-ċittadini u entitajiet Ewropej. Ħanna ġixxu b'mod malajr u b'mod ferm qawwi u għall-ewwel darba l-komunikazzjoni tpoġġi ċerti prioritajiet. minn miegħhom malajr, każijiet ta' malajr meta ikun hemm trasposizzjoni imux korretta tal liġi Ewropea jew ma jkunx hemm trasposizzjoni xejn fejn jkun stati membri eh, ma jsegwux sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-istess japplika l-każijiet fejn kunem hemm regoli adotti illi m'għandux possibbli biex rati nazzjonali ma jsegwux leġislazzjoni Ewropea jew ma jagħmlux possibbli biex kunem hemm eh, eh, possibilità ta' ridress f'ċerti każijiet nużaw il-proċeduri ta' ksurijiet fej kunem nuqqas ta' traspozzjoni ma' jfixxilx illi aħna dak li prezentaw l-ilment eh, m'aħniex natu kasom, sempliciment najdu l-fkazijiet eh, fej kunem eh, ksurijiet jistaw insebu permezz ta' mekkaniżmu ieħor. Protezzjoni fuq livell Ewropew il-Kummissjoni Ewropea tgħaddi il-ment li xkultant tgħaddi il-ment ċivi għal entità li tkun iktar edha fil-sitwazzjoni li tirċivi dan il-ment u tagħtem fuqu. Iridu nispettaw ċerti aspettativi ħafna nies jissottomettu il-menti u jistennew illi jirċivu tweġiba b'mod finanzjarju. Ovvjament l lan primarju ta' proċedura ta' ksur ja li mhux li noffru ridress l-individwu imma li l-istat membri membru għan ikun konformi ma' liġi Ewropea imma kifett inkomplu naraw każijiet fej pereżempju il-ment individ ta' individwu Eh, jimmira lejn falliment ta' eh, eh, ta' esposizjoni. Um, so the idea is that l-ideja hi ċerti każijiet iżolati individwali nippruvaw naraw li jkunu jiġu Eh, indirizzati fuq livell lokali dik hija l-idea wara l-komunikazzjoni. Imma nirrispettaw l-impenn tagħna fuq imġiba amministrattiva korretta fir-relazzjoni tagħna mal-ċittadini u nilqaw l obbligi tagħna, inwettqu l obbligi tagħna għal eh, tmexxija tajba. Fil-komunikazzjoni aħna għandna saħ xprunajna id-dritt ta' min jippreżenta l ilmenti per eżempju għan informaw eh, il-dawk eh, li jiprezentaw l-ilment b'mod proattiv fuq il-passi li missom jittieħdu. Qabel kienet fuq talba, issa ħna qed nkunu proattivi. <laughs> M'għandix jien biżejjed, hemm qafas qawwi fis-seħħ li jipproteġi l pożizzjoni ta' min jippreżenta l-ilment fil-proċedura ta' ksur u dan hu nforzat mill-impenji li aħna nizzilna fil-kodiċi ta' amministrazzjoni tajba. Aħna impenjati hawnhekk nipproteġu id dritti taċ ċittadini u ta' entitajiet, negozji. Aħna sensila ta' regoli orizzontali li jirregolaw amministrazzjoni tajba. F'dan l-isfond aħna maħniex konvinti fuq il varru miżjud ta' strument leġislattivi Eh, ġodda f'dan il-rigward. Inkomplu naħdmu eh, mill-qrib biex nassiguraw ma l-istati membri biex nassiguraw li individwi u negozji u entitajiet oħra eh, il-kollom id-drittijiet tagħhom rispettati meta jkun hemm xi proċess xi każ taksur. I, I take your silence as if you came to an end, right? No. No, not yet. <laughs> Because we are running out of interpretation and I still have a member who would like to take... di membru li jrid titkellem u l-interpreti waslom ħin biex jieqfu. Aħna ġustajna l-politiki tagħna u l mekanizmu ta' sanzjonijiet ma' l-Istati membri u għaminija possibbli biex l-Istati membri e- ikollhom l-opportunità aħjar b'mod korrett u fi żmien tieq illi jagħmlu eh, implementazzjoni sħiħa fi trasposizzjoni ta' liġijiet. Li interessa lkom speċifikament hija trasparenza napprezzaw l-istudju għandna kwistjoni ċertu tiftix tar-rapport l-att ta' petizzjonijiet li waslu għal ksurijiet ksur ta' ta' proċeduri ta' ksur għan eżempju mir-rapport huwa ċar li aħna din insemmu ċerti eżempji ta' każijiet, dan ma jfissirx li dawn huma seba' petizzjonijiet biss illi aġixxejna dwarhom. M'għandniex ix-xejra li nidjalogu ma' dak li jippreżenta l-ilment dwar l-eluq ta' każijiet fl-2016 għandna rapport għaliex dawk il-każijiet ingħalqu u dejjem ikun hemm ittra li tintbat qabel ma jingħalaq każ u ninfurmaw il dak li jippreżenta l-ilment u nagħtuhom l-opportunità biex jerġa' jippreżenta iktar ċirkustanzi u fatti li jista' jwassalna biex nibdlu pożizzjoni. We have two issues in particular with the study where our, our position. Għanna sex kwistjonijiet mill-istudju fejn aħna daqsxejn naħsbu għal differenti. Nismaw tal-batakom għal l aħjar fil-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. Ovvjament, aħna taħt il-kontroll demokratiku tal-Parlament u aħna nimmonitorjaw il-sentenzi tal-qorti li għandhom jiġu segwiti mill-Istati membri. Mbagħad għandek il-Kummissjoni fuq naħawġ u l-Istat membru fuq naħlora hemm ċerti limiti kif kemm nistgħu nixprunaw ir-rwol Eh, f'dal proċess. Dan jottu kollha l-pilota eh, f'dak eh, il-fall ta' ksurijiet, eccetera, ħtieġa imperativa biex nassiguraw konfidenza imma ħatna miżuri fuq ċerti proċeduri ta' ksurijiet. Kif jirrikonx l-istudju? Għanna website b-search tool fejn kulħadd jista' jifittex permezz taħħa? Ah, veru nagħmlu inqas eh, pilots imma imma bdinna il-modus operandi tal-affarijiet tagħna qed inżidu trasparenza nikkomunikaw iżjed fuq il-proċedura ta' ksur kemm mal-Parlament kif ukoll mal-pubbliku. Bl-istess mod, meta għandna talba għad dokumenti jekk proċedura ta' ksurijiet ikun għaddejjin aħna inżommu il-kxif ta' dokumenti sa' meta tintemm il-fazi biex nagħlaq. Members, we share your interest in the Ukraine. Naqsmu ma'kom aħna l-interess li għanna f'dan il-rigward, għandkom f'dan il-rigward li huwa ta' beneficju għal ċittadini u għal negozji nħarsu l-qoddim biex nkomplu x-xogħol flimkien fuq dan aspett importanti għal regolament ta' raħjar. And I can also say that we have enjoyed an um, Nistanet li aħna gawdejna kooperazzjoni imtejba mal-Komissjoni fuq diversi suġġetti li permezz tagħha ma kienx hemm ħtieġa biex nibdew proċeduri ta' ksur. Danu l-approċċ pragmatiku għal dan it-test. Is-Sur Marja għandek il-kelma. Do I have, uh, I have two minutes or Ok. Okay. endi καταρχάς είναι ενδιαφέρουσα L-ewel. L-istudju u interessanti ħafna li fis-sens li għandu jkun iktar żmien għal dan nixtieq nopponi il-pożizzjoni tar-rapporter li prepara dar-rapport dar-rapport u l kummissjoni u din il-kwistjoni hija il-vjolazzjoni l-ksur tal-liġi Ewropea mill-Gvern Grek. Abbażat ta' dak li ngħidulu l-memorandum ta' fejim ftehim l-MOU għaliex għax dan huwa impost mill-kredituri tal-Greċja l Eurogroup biex japprovaw finanzjament taħt l-ISM jew mill-kredituri lill greċja Ikun hemm bżonn ta' MOU li hu dettaljat ħafna u jitlob miżuri speċifiċi tnaqista salarji, tnaqista salarji, pensjonijiet, dissoluzzjoni u tħassita ħafna drittijiet u dan huma drittijiet fundamentali, drittijiet tal-bniedem li qegħdin fiċ-ċarter ta' drittijiet tal-bniedem li jinkludu dritt tal- l-assi ta' dak li jkun. Dan inaqqas il-pensjoni tiegħek bi 30% pereżempju, id-dritt ta' kull persuna li tgħix b'dinjità jew proprjetà miżuri qed jiġu implementati dwar konfiski maġlin. Kwistjonijiet differenti kemm il-darbet li din leġislazzjoni qed tinkisser u l-Kummissjoni tajt illi ma tafx b'xejn għax il-MOU mhux biċċa mhux parti mill-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Allura ma jeħtiex li l-Kummissjoni Ewropea taġixxi kontra l ksur tal-liġi Ewropea. U l leġislazzjoni Griega li memx relazzjoni tal-MOU mal-liġi Ewropea. Allura, b'mod wieħed f'unnaħa waħda hemm violazzjoni u ħatmu qiegħed jipproteġi ċ-ċittadini Griegi. Għandna tużani ta' petizzjonijiet li jiġu hawnhekk fuq il-kwistjoni u l-Kummissjoni tibqa' tajt li ma taf xejn. Sempliċement eh, tfarfar minn spalleja. Sfortunatament m'għandix ħin biex nagħti dettalji ma' din il- jien nixtieq li rapportakom fil-futur iħares lejn il-kwistjoni u aħna poġġejna din il-kwistjoni lill kummissjoni u ninsistu fuqha. Il-Kummissjoni għandha tispezzjona ksurijiet u din hija parti mit-membru tat-Trojka. Jekk inti ma tapplikax l-MOU li għandna, inti mhux ħatirċievi self, ma tirċievix fondi u allura l-Kummissjoni Ewropea hija l-entità li tikkontrolla l-implementazzjoni kif suppost tal-frontieri tal-kredituri. Hawnhekk għandna konflitt ta' interess. Ikolli okkażjoni futura biex nitkellem fuqha b'mod iżjed eh, dettal. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak ħafna ta' is-sessjoni ta' dalodu u narakom fit-tli ta' nofs. Flimkien mal-Kumitat Tafku. U l-assistenti ta' kom jgħidu l-għomkom eżat xħin flima kamra ħat il-taqaw.